Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, could I... Uh, Lodwa tajba, signori. Nitlobkom tpoġġu bil-qeda. Sabiex niftu t-tini sessjoni tal-laqatana din il-ġimgħa. Nixtieq nilqa hawnhekk fostna is-Sinjora Maria Monti għat-tieni darba din is-sena sabiex taqsam maħna xieħut mill-ideat illi għandu rapport tal-Presidenza tal għal suq wahdini għal ma tafu diġa kena diskussjonijiet u kien interessat ħafna f'dak li kanna xnajdulu u nisperaw li daħħal xi minn id tagħna f'rapporti ġejjiena tiegħu. U għaxira ukoll illi nissimaw l-rapporter tagħna Louis Crack. Iżda l għal irdu għaddu xi formalitajiet għal min ħajftaħ eh, diskussjoni għal preżentazzjoni ta' din ir-rapport hekk interessanti. L-ewwel ħajkonna dibattitu ma' shadow rapporters fuq rapport ta' Sur Louis Crack. Imbagħad ikonna rapport fl-10 illi jagħti l-Professor Monti l-opportunità jieħu kafe u mbagħad nkomplu diskussjoni fuq ir-rapport ta' l-Onorevoli Grek. Ġifri għanna il-filodu kollu li għal-votazzjoni propju dan il-rapport għal suq wahdini għal konsumaturi u ċittadini dan huwa titlu tar rapport Qabel inkomplu nimxu għanna punt ieħor x'niddiskutu, naħseb li l-kollegi huma konxi tal-fatt illi issa irridu naraw jekk ir-reporters ta' dan il-kumitat għandhomx ikkomplu u jikkonkludu negozjati fl-ewwel qari dwar punti importanti naħseb dan għandna niddiskutuha b'mod strutturat għanna rapport mis-Sinjura Weisberger rapport importanti li votajna li reċentament. Kalla diskussjoniet mal konsil u ritornat għanna il-birħa biex għanna illi i kienet tamen li huwa xira li sir dan u sejr najt illi nixtieq ngħaddi l-proposta tagħha u sabiex nkun nistgħu għaddejjin fuq din il-bażi. Ngħaddi l-mikrofon lis-Sinjora Viperger L-odwa tajba. Jiena ta' l-opinjoni illi dan ir-rapport tant tekniku bħalma għal sewwa l-bieraħ għana nkunu f'pożizzjoni illi għandu jkollna l-proċedura formali, il-rapporter għandu jirrapporta l-lura l-komitat biex jispiega l-attivitajiet li kunu qed isiru fin-negozjati, iżda ikun il-każ li nistgħu naqblu li jkunem hemm negozjati informali illi jgħinuna nikkonkludu dawn in-negozjati. U jekk ikun hemm żewġ qari il-bieraħ fil-laqa tal-koordinaturi temna fil-smija ta' filodu u kien hemm min kellu ħafna aktar kmini mis-soltu fil-fatt sabiex inkunu nistgħu niddiskutu dwar pożizzjoni għan negozjar. Ħriġna b'formulazzjoni flimkien ma' servizzi legali dwar revizjoni tal-MID u t-neħija bikrija ta' direttiva. Ġifri naħseb ser nkunu nistaw nikkonkludu dawn l-punti iktar kmini. U għadossi tekniku ħafna U nixtieq nirringrazzja lill parteċipanti kollha għall kooperazzjoni tagħhom. Ħadkos ħafna ħadem magħkom. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Gappa. Grazzi, signor Gappa. Iva, grazzi. Jien nixtieq ukoll nesprimi r-ringrazzjamenti tiegħi lill kellima ta' qabli għal mod ta' kif bdiet taħdem fuq dan is-suġġett u nixtieq infakkar hawnhekk qabel nieħdu deċiżjoni dak li ntqal il-bieraħ fil-laqgħa tal-koordinaturi għaliex huwa importanti ħafna għal grupp tiegħi illi nagħmlu dan il-punt. Jekk illum lesti nagħmlu eċċezzjoni sabiex nilħqu deċiżjoni għal l-ewwel qed nitkellmu dwar l-ewwel qari dan m'għandux joħloq preċedent għaliex il-grupp tiegħi jemmen illi b'mod ġenerali għanna nkunu nistaw nżommu il-sistema fej kunem mux għari wieħed iżda tnejn il dan jgħaddi trasparenza sensazzjoni ta' trasparenza li ċittadini tagħna. Din għandha tkun eċċezzjoni l dan huwa rapport tekniku ħafna, iżda koll l hemm konsens kbir fil-Parlament. U kien hemm ukoll hemm konsens bejn il-Parlament u l-Kunsill U ma kienx hemm problemi kbar illi ħarġu minn dan. Dan il-grupp għal dastant lest jaċċetta din il-proċedura maġla bħala eċċezzjoni. Nista mela nassumi li hemm approvazzjoni għal din il-pożizzjoni u ħajkun l-ewwel tirgu tagħna fis-sija. Mela mhux biss il-kolazzjon kellna naqbżu dal-għodu zdanki il-klator f'sinar Kenna laqa ta' koordinaturi tajba ħafna l bira u l-membri ħajkollhom kopja ta' deċiżjoni wara li din tinqabel. L-ewwel net il-kursess kollha opinjoni dwar petizzjoni illi ntbabet mill-Australian Wildlife Protection Council dwar il-proibizzjoni tal-ġilda tal-kangaru fl-Unjoni Ewropea u l-grupp ALDE ħajja dan ir-rapport għalina, aħna qbilna illi jkun hemm udjenza pubblika dwar l-standardizzazzjoni fit-23 ta' Ġunju dan ma' rapport ta' Sur Koxiġnik dwar il-futur ta' l-standardizzazzjoni Ewropea u bdejna xogħol fuq workshop dwar il-futur tal-suq wahdini għal forum USA jekk l-istituzzjonijiet jaqblu għandan għandu jsir fl-2011 dan huwa l-aspett ta' riżoluzzjoni tagħna jew it-tlett rizoluzzjoni li kellna fid-dibattitu fi Strasburgu l-aħħar sezzjoni dwar is il-bord tal-suq intern u dak tas-suq waħdini. Kien hemm punti oħrajn u nitlobkom tħarsu lejn il-punti bir-reqqa meta dawn joħorġu. Naddu issa għal punti li għandna fuq l-aġenda. Mirġiet nilqa il-Viċi President tagħna is-Sur Louis Crack. Produċa rapport tajjeb ħafna dwar il-konsumaturi u ċittadini fl-Ewropa. Umbat naddi wkoll għax rapporters ma nafx, bet nfittax is stur Karas, għaw is-sur Kanfas ukoll, jien jataw, is-sur Djon jataw, u sur stabim mhux jataw. Iżda forsi xedaw shadow jaslu tul il-sezzjoni tagħna u għaw Honorary Brompton ukoll ħabi tal-Kummissjoni. Mill-Kummissjoni Ewropea il nistidan ukoll għal kommenti. Issa nistgħu ngħaddu għad diskussjoni U għaddi l-mikrofonu l-istur l-Gre. Grazzi, Sur President, nixtieq nilqa l-Sur Monti għall-iskambju ta' informazzjoni dwar is-suq intern. Is-Sur Monti jena talu din il-kompitu mill-Kummissjoni. Ir-rapport tiegħi wara risposta tal-imko biex tesprimi l-opinjoni tagħha fuq is-siq waħdini u nkomplu fuq ix-xogħol tas Sur Monti. Lan rapport kien illi joħorġu l-opinjoni ta' imko dwar il-passat, il-preżent u l-futur ta' suq waħdini għal ċittadini u l-konsumaturi. Dawn l-aħħar snin kien hemm tlet tkabbir fil-usubiet fil-Unjoni Ewropea, kien hemm ukoll l-effett ta' swieq emerġenti u dawn kollu għeddet il-proċess ta' integrazzjoni. Dawn il-punti kollha qegħdin fil-fatt fir-rapport għaj. Essenzjalment ir-rapport għaj jipprova iħares lejn l-istuq waħdini minn perspettiva makro u tara tara bħala proġett uniku u tara il-qafas 2012 il-kriżi finanzjarja u l strategija għall-2020. M'hemmx liġijiet fissi u l-ambjent fejn is-suq jaħdem jagħmlu suscettibbli għal forzi interni u esterni. Is-suq intern bħala riżultat ta' bosta fatturi jgħat jirriskja illi jsir fraġli. Iridu nikkonsidraw ukoll l-effetti tal-kriżi reċenti fuq il-suq. Zanemmen illi nistgħu nibbenefikaw meta naraw l-isbalji tagħna tal immoddi li it-tifsira ta' din l-esperjenza u nibnu soluzzjoni sabiex ma nkoblux nistrieħu fuq metodoloġija ineffiċjenti u il-fortuna. Din il-kriżi nistgħu ndawruha sabiex issir opportunità biex nbidlu l-perċezzjoni tan-nies biex inqajmu mill-ġdid il-proġett tal-suq waħdini li joħroġna mill-proċess ta' stanjazzjoni ma nix nibbażaw l-strategija ġejjina tagħna għal azzjonijiet immedjati ħabba l-kriżi. Is-suq jirrappreżenta tassaw l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini. Dak li huwa tassaw importanti huwa l-ċittadini u l-konsumaturi qegħdin ħossuhom qegħdin jitilfu il-konfidenza tagħhom, sigurtà tagħhom fis-suq nuqqas tarfien dwar benefiċċji tagħhom leġislazzjoni komplessa flimkien ma' perċezzjoni ħażina ilhom jeżistu sa minn qabel il-kriżi riċenti u tassew importanti illi narfu illi il-definizjoni tradizzjonali tas-suq waħdieni kienet tan marbuta li tan marbuta mal suq finanzjarju għandha tingħata ħajja mill-ġdid. It-ħassib tal-imprizi jista' jitneħħa bil inqedwhom fiċ-ċentru tal-liġijiet tagħna. U għandu jkun hemm approċċ iktar dixxiplinat mingħajr dan ma jkun marbut ma wisq dogmatiżmu, speċjalment f'dan il-perjodu ta' kriżi ekonomika. Jien nikkonsider li dan l-approċċ għandu ikollu fih it-ħassib ambientali u koll tal-ċittadini u l-konsumaturi kif ukoll l-imprizi żaru medji. Jien nemmen li l-internet, riċerka, l-e-commerce, l-arfin u l-innovazzjoni għandhom kollom ruwol ċentrali fit-fassil tas-suq waħdini u evidenti illi suq waħdin il jaħdem tajjeb u proċess illi għandu jinżam fiċ-ċentru tal-integrazzjoni Ewropea. Anki tkabbir u il- tkabbir sostenibli għandu jkun fi ċentru ta' dan. Nemnu illi s-suq wahdini għandu bżon momentum ġdid. Kienem bil illi hemm bżonn ta' miri illi huma komprensivi illi ħarsu dimensjoni soċjali żdejatu dimensjoni kompetittiva ġdida u aħjar. Irdu nkunu ċerti li l-aġenda suq waħdini ma tkunx infetħa żejjed u jkun hemm wisq punti u kull punt fuq l-aġenda isir ta' priorità. Irridu nażlu l-prioritajiet u l-kustjonijiet essenzjali għal-futur. F'dan ir-rapport eżaminajna wkoll il-problemi li jiġu esperienzati fil-ħolqien ta' suq waħdini. Jiena nemmen illi xi minn daqqiet fis-suq waħdini iltqajna ma' tfixkil tentattiv biex nispjegaw dan is-suq mod dogmatif joħroġ il-problemi kollha li aħna hawnhekk irdu niffaċċjaw. Ħareġ ukoll biċ-ċar ir-rwol taċ-ċittadin u l-konsumatur fis-suq. Naf il-ċittadin kien fiċ-ċentru ta' tal-funzjoni ta' dan is-suq waħdini. L-involviment taċ ċittadini mhux se jkun faċli għal issa ċertu punt iċ-ċittadini ordinari għandhom perspettiva għalfien ta' suq wahdini huma ftit jew xejn u xi minn daqqiet ukoll konfużi. Irdu nbidlu dastant il-perċezzjoni u nerġgħu ndaħlu miċċiet il-konfidenza tagħhom għaliex dan jista' jipproteġilhom il-bżonnijiet tagħhom il-protezzjoni tal-konsumatur għandha tkun parti minn kull leġislazzjoni Ewropea. Il-formulazzjoni ta' din tip ta' leġislazzjoni tirrikjedi lil min jagħmel il-liġi biex jadottaw mod ġdida kif jaħadsbu. Anke għal in tal-ġijiet u tas-suq waħdini ħadd fejn fien ma prova jaħdem fuq l-isfida inqas inqasijiet u l-effetti li għandhom fuq is-suq Ewropew. Fil-fatt ma joħroġ bħala proġett wieħed iżda ħafna direttivi u rapporti hemm 1500 liġi differenti mifruxa ma' 14 il-liġi differenti. Nispera li l-Kommissjoni tiżgura il rapporti l-konsultazzjoni tul papers kollha Palli 2020, il-rapport Monti Gonzales u rapporti oħra tal-Imko jinaqdu u jiddaħlu fl-istrateġija unika għal suq waħdini L-ħar sezzjoni ta' rapporti għaj u madwar proposti konkreti li għandhom jgħinu fil-binim ġdid ta' suq wahdini effettiv. Biex dan il-suq jaħdem l-Ewropa li tiżviluppa strateġiji illi jippermetti s-suq ikun il- dak li jmexxi l-irkupru fl-ekonomija u jkompli jipproteġi l-konsumaturi hemm numru ta' proposti leġislattivi u mhux leġislattivi biex nqajmu fuq saqaj il-suq waħdini. Hemm aspetti bħal istrateġiji ta' erba' stadji, l-għanet health check ta' situazzjoni preżenti, il-proċess ta' konsolidazzjoni tal-truf kollha, tlieta it-titjib ta' suq u 4.4 viżjoni medda twila. Ma nibqgħux nifukaw fuq il-kriżi ekonomika jew l-istrateġija l-2020 u nitolbu l-Kummissjoni biex toħroġ proposta għal pakket leġislattiv għas-suq waħdini illi taqqat flimkien azzjonijiet f'termini ostra ma' viżjoni f'termini twal. Proposta pa Citizens Charter sabiex kun jistgħu jaħdmu f'kolunkwe post l-Unjoni Ewropea u l-istrateġija dwar il-problemi ta' kuljum ta' ċittadini u attivitajiet oħrajn ser jiżguraw illi ċ ċittadin ser ħossu involut fil-proċess għal dan il-suq wahdini. Dan jippermettilna noħorġu mill-tfassil normali u nilħu l-imprizi żgħar medji u ċittadini l-rebiħa se jkunu dawk illi jistaw jifmu l-ambjent li qed jinbidel u jibidlu l-istrutturi tagħhom bil-qoddim. L-aħħar nett nixtieq nenfasizza illi il-proċess ta' integrazzjoni tas-suq m'għandux jittieħed b'mod stant ħafif jina nemmen fil-fatt illi l-qawmim il-ġdid tal-suq wahdini għandu jtiħed determinazzjoni, s-saxħa u koerenza illi jikkonsidraw kol pratikalità, sensitività u spiritu ta' kooperazzjoni u solidarità bħalma kien qal Jacques Naf illi hemm numru ta' oqsma rilevanti għal dan il-proġett, iżda jien ma stajx nidħol fihom fiktar dettal f'dan ir-rapport għaliex huma jew barra l-kompetenzi tal-imko jew inkella li lin mill-mandat tal-rapport li natali mill-kumitat imko inkella ġew kopruti minn rapporti oħra tal-imko. Il-rapport jissuġġerixxi mod si ta' kif naħsbu politikament u jien xtieq inkompli nenfasizza fuq dan il-punt, il-protezzjoni tal-konsumatur dimensjoni soċjali għandhom ikunu iċ-ċentru ta' dan il-mod ġdid ta' kif naħsbu. Jien ma naħsibx illi l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea huwa proċess irreversibbli u l-istatus quo preżenti fuq is-siq waħdini għandu jidħol taħt skrutinju. Palissa, is-suq għadini għandu elementi kbar ta' kompleksità kontradizzjonijiet, dawn u realtajiet u għanna nkunu nistaw nbidlu daw pala sorsi ta' stimulu u biex nilħu l-lanijiet tagħna. Nixtieq nirringrazzja lix shadow rapporteris kollha tal-kontribuzzjoni validi u u l-koll il-Kummissjoni tal-input tagħhom li aħna nippruvaw ndaħlu wkoll u nixtieq nirgħas l segretarja speċjalment Walter Telling, Ġewdan u Vinsan tal-kontribut tagħhom. Grazzi ħafna. Well, Louis, thank you. Grazzi ħafna, Louis. Tali tajtna prezentazzjoni daqshekk ċara dwar dan ir rapport rik ħafna. li ser nanalizzaw fi diskussjoni tagħna. Dan huwa ta' kontribut tajjeb ħafna xogħol tal-Professur Monti. Issa ser niftaħ id-diskussjoni kif diġà qed għandna ħafna ħin għal dan id-dibattitu għaliex l-uniku punt fuq l-aġenda tagħna ser nifqu fl għaxra biex kien l-votazzjonijiet. Umbagħad wara inkunu nistgħu nisimgħu minn is-sur Monti u wkoll minn għandkom tkunu tistgħu tikkummentaw. Ser nibda bis-sur Schwab, fissem is shadow Rapporter sur Karas, umbat sur Rochefort, u sur Dion. Jien ukoll Shadow Rapporter, per mbagħad nitkellem iktar tard. Eh, Se nibdew bis-sur Schwab. Grazzi ħafna, President. L-ewwel fissem il-grupp tiegħi u fissem ix-Shadow Reporter sur Karas Nixtieq nirringrazzja l rapporter għax-xogħol eċċellenti tiegħu. Naħseb li huwa dokument tajjeb ħafna li jenfasizza punti ewlenin tas-suq waħdini għas snin li ġejjin. Wa ta' pjaċir li nisimgħu wkoll is-Sur Monti. Din hija xaġa importanti ħafna għas-suq waħdini u għaċ-ċittadini għal stant dan il-għan. Qed jiġi rifless fil l-abbozz ta' rapport mis-Sur Grek. Fisa mis-Sur Karas, jena nixtieq nenfasizza xi tliet punti ewlenin u nati assessjar. Nixtieq ngħid l-ewwel nett li tata ta' skadenza għall emendi fit-12 ta' April hija data diffiċli ħafna l grupp tagħna. U naħseb li għandna nipposponuha ftit biex inkunu nistgħu nanalizzaw sew dan ir-rapport il-punti ewlenin ta' dan ir-rapport, mod partikolari l-erba stadji biex ikun hemm nedija mill-ġdid tas-suq uh, uniku, l-konsilazzjoni l-iżvilupp, l-istrumenti ġa eżistenti u kol vizjoni fuq medda twila ta' żmien għax suq waħdini huma għanijiet komprensivi ħafna li għal-grupp tal ppa e juru l-importanza tas-suq waħdini għal-konsumaturi u għall-SMEs. Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għandha turi punti soddisfaċenti fuq is-suq waħdieni u r-risposta hija li dina proposta pożittiva ħafna. Ukoll l-aċċess għas-suq uh, waħdieni jgħacċetta tam mill-kumitat kollu b'mod ġenerali. Fir-rigward ta' servizzi ta' interessi ġenerali, dawn huma punti li rridu nitrattaw bir-reqqa ħafna Rridu nagħmlu ċara li jekk l-affarijiet isiru b'mod tajjeb ser jikun hemm iktar ċertezza legali, però hemm ir-riskju, riskju kbir li huwa rikonoxxut mill-partijiet kollha u dan jista' jwassal għal iktar red tape, iktar burokrazija u aħna ma rridux dan. Allura rridu ntejbu is-sitwazzjoni fir-rigward ta' dan kollu. Issu waħdini mhuwiex biss il-movement ħieles tal-persuni, li hija ħaġa importanti ħafna, ovvjament, però hija wkoll il-movement ħieles ta' trasport, pereżempju. Jiena kuntent li hemm proposta fir-rapport li tajt li għandu jkun hemm iktar kontroll effiċenti u maġġel tal-minnaħat tal-Komissjoni fuq l-implementazzjoni fl-istati membri fi rigward ta' moviment ħieles ta' servizzi u, u prodotti. Dan jista' jiġi kompensat b'approċċ eh, terħafif minn naħat il-Kommissjoni fil-rigward tal-benefiċċji tal-welfare state għaliex eh, l-Istati membri qegħdin jagħmlu sforz biex jużaw il-libertajiet ġa eżistenti li hemm. Però mbagħad il-Kummissjoni qed tanalizza dawn id-diffikultajiet li jeżistu. U importanti li jkollna proċeduri iktar maġla fil- Orti tal-Ġustizja Ewropea biex bekk dawn il-liġijiet ikun jistgħu jkunu ta' suċċess. Kwistjoni hija jekk il-servizzi finanzjarji għandhom xi jiġu inklużi fir-rapport. Sur Grek, inti qed li din hija xi ħaġa diffiċli għax kumitati oħrajn din jaħdmu fuq dan il-punt. Però din dan huwa punt ewlieni għassu waħdieni. Il-kwistjoni hija jekk aħna rridux li jkollna xi ħaġa dwar l-normalizzazzjoni tat-taxxi u l-opportunitajiet li hemm fir-rigward tas-suq waħdini hemmhekk. Kwistjoni hija dwar riċerka u innovazzjoni jekk dawn għandhom xi jinvestu iktar. Din importanti ħafna l-kompetizzjoni, rridu nagħmlu dan il-punt ċar ħafna. Lan tas-suq waħdini irrid ikun kompetizzjoni internazzjonali dinja dan huwa għan fuq meta twila ta' żmien huwa ferm importanti. Żvilupp ekonomiku fl-aħħar snin kien ta' 8% fiċ-Ċina, pereżempju, kien inqas fl-Istati Uniti u ħafna inqas fl-Ewropa. U allura rridu nassiguraw li ġenerazzjonijiet żgħażagħ e, ikollhom l-istess tkabbir e, bħal tal-Istati Uniti. Dan irridu ċittadini tagħna fl-Ewropa. Mhux ser noqgħod nitkellem dwar kull punt li ġie mqajjem dwar collective redress nixtieq li jkun hemm approċċ iktar bilanċjat. Kien hemm ukoll ir li l smi għandhom jiġu indirizzati u allura naħseb li kollox ma kollox dan huwa bażi din hija bażi tajba ħafna li fuq nistgħu nkomplu diskussjoni tagħna fil-kumitat tagħna. Dan jinkludu kolli dokument ta' Sur Monti. Grazzi ħafna se nagħdu għas-Sur Rochefort. Grazzi. Grazzi Sur Grek għal dan ir rapport eċċellenti u wkoll għal kwalità Inti għabdejt li xedaw rapporters il-kollegi kollha tiegħek tal-Parlament. Nixtieq nirringrazzja li chairman Sur Haber tal-jorganizza laqa l-lum din il-laqa flimkien ma' Sur Grek u wkoll ma' Sur Monti, mal-Professur Monti. Jiena qed naqra il-minuti tal-laqa tal-14 ta' Diċembru ġewwa Strasburgu ma' Sur Monti dwar l-opinjonijiet jew hawnhekk hawn definizzjoni ta' tnedija mill-ġdid tal-suq waħdini u fuq approċċ globali, xi ħaġa olistika. Din hija xi ħaġa li permezz taħħa nistgħu ngħidu li s-suq uniku mhuwiex sempliċement xaħġa insignifikanti u ħaġa zaħira biex nanalizzaw u nitrattaw dawn il-problemi. Iżda hija kwistjoni oħra ta' politika soċjali fiskali u kol protezzjoni tal-konsumaturi li hija evidenzjata sewa ħafna fir-rapport tiegħek. U għallura fl-approċ globali tijak, inti tanalizza l-ambjent u għandek raġun dwar għat ta' kwistjonijiet soċjali kif ukoll kwistjonijiet ta' saħħa. L-ewwel punt li xtaqt reagġiċi għalih fid-dettall huwa dan. Kif inti qed hemm nuqqas ta' fiduċja fis-suq waħdieni. Għandna krisi, però din mhijiex sempliċement kriżi, qabel il-kriżi kien hemm xi protezzjonizmu. U aħna nafu li l-kwistjoni kollha ma kienx element li li qadet lil ċittadini Ewropej. Dan ma mandux jerġa' jsir. Nixtieq ngħid li s-saħħa mhux settur bħal l-oħrajn. Aħna no Nsawx nintegraw dan fis-suq waħdieni, però nistgħu ngħidu li hemm punti li nistgħu ntejbu fuqhom, pereżempju l-cross border healthcare. Is-suq waħdini huwa definizzjoni klassika ta' domanda prezzijiet jew definizzjoni oħra li turi forsi riskju ta' espansjoni ta' suq waħdieni fir-rigward ta' saħħa u kwistjonijiet soċjali u inkella għandna konċenzjoni iktar wiesa ekonomika u soċjali. Din allura miex biss eżattament dwar prettijiet, forsi aħjar nintegraw l-affarijiet bħal kwistjonijiet soċjali, kwistjonijiet ta' saħħa, ta' servizzi ta' saħħa. Allora rridu nipruvaw nsibu bilanċ be dawn iż-żewġ naħat. U ma nistgħux neliminaw ninsew għal kollox din il-kwistjoni. Aħna nafu li però r-risposta laj waħda u lanqas l-oħra. U rridu nkomplu niddiskutu. Minar ma nirriskjaw li jkun hemm ħafna iktar burokrazija. U ma nimminawx il-kwistjoni kollha punti għal li xtaqtin għajem u għadwar il-fat li it mil-ġdijt ġdid tas suq waħdini qed jerġa' jagħti tama mill-ġdid li stakeholders kollha u nixtieq kunċar ċar li nixtieq nenfasizza dawn il-punti fir-rapport tiegħek. fir ragward ta' intraprizi u kol dawk żaru medji, aħna rridu morru mmorru lura l-kwistjoni ta' proprjetà intellettwali. Per eżempju, il-community patent li huwa importanti ħafna għal eh, nedija mill-ġdid tas-suq uniku għall undertakings irdu nagħmlu xi ħaġa dwar contracting pubbliċi dan huwa dibattitu kellna dibattitu importanti ħafna dwar late payments il-bira. Kif għadu kemm għal sur Schwab, it-nedija mill-ġdid tas-suq għadini kif qed tajjeb ħafna sur Grek huwa li nagħtu lista ta' elementi mhux sodisfaċenti. Għanna nsemmu xi elementi ewlenin. It-nidjem il-ġdid tal-suq waħdini fisser mill-lat ta' suq ekonomiku integrat il-ġlieda kontra protezzjonizmu u kontra pajjiżi li qegħdin jitrasponu direttivi bil-mod u wisq Forsi nistgħu niskelmu iktar dwar is-sunrise clauses li jistgħu jagħtuna iktar informazzjoni u mexxu l-affarijiet iktar il qoddim Hemm ukoll sfidi demografiċi u wkoll ehm, l-età tal-popolazzjoni li qiegħda dejjem tixjieħ. Irdu nadattaw ruħna għal dan kollu. Din mhijiex biss kwistjoni tal-istrateġija tal-2020 jew inkella tal-ambjent. X'hemm bżonn għall popolazzjoni Ewropea fir rigward ta' dawn l-isfidi demografiċi? Hemm ukoll kwistjonijiet dwar komunikazzjoni li sema Sur Grek. Komunikazzjoni għandna għandna nikkonvinċu li mhijiex kwistjoni ta' pubbliċità u marketing tas suq u għadini. Aħna rridu niġġieldu perċezzjonijiet negattivi, rridu nilqgħu. medium il-ġdid. Mhux biss permezz ta' kampanji kbar ħafna Irridu naħdmu wkoll fuq telekomunikazzjoni servizzi finanzjarji biex juru li konsumaturi li huma iva qegħdin jiksbu xi ħaġa. Ma nistgħux sempliċement nibatu messaġġi uniċi, irridu naħdmu fuq messaġġ tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi tal-punti tajbin ħafna. Issa skont ser nsejjaħ li s-Sinjura Rula għax ix-xeddaw tiegħek mhux jagħtaw, forsi tkun se titkellem fi sem il-ħodor u mbagħad ngħaddu għas-Surjan. Hekk fil-każ imbagħad iktar tard ngħaddu għal votazzjoni u nerġgħu niftu diskussjoni wara. L-ewwel ngħaddu għas-Sinjura Rula. Äh, ich möchte mich auch beim Berichterstatter bedanken. Ser fil-qosor. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter rapport tiegħu għal kooperazzjoni tiegħu mal-gruppi kollha. Huwa għajem l-iktar punti importanti. Nixtieq nenfasizza l-fatt li jiena nilqa il-fatt li huwa ifoka ħafna fuq il-konsumaturi u irrid jerġa' jiksab il-fiduċja tal-konsumaturi u jkun hemm iktar ċertezza. għal tnedija mill-ġdid tas-suq naħseb huwa tajjeb li qed jindirizza l servizzi finanzjarji naħseb li din hija xi ħaġa ċertament neċessarja. Regolamentazzjoni ma għadha ma teżistix bħalissa u allura l-Unjoni Ewropea trid tagħmel regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji tistabilixxi fiduċja mill-ġdid dan il-qasam. u kif nistgħu nagħtu aktar saħħa lill konsumaturi f'dan il-qasam qabel din il-kriżi kena problemi f'dan il-qasam u kien hemm skandli wkoll għaliex kien hemm ftit wis protezzjoni tal-konsumaturi. Bħala membru tal-Partit tal-Ħodor jien nixtieq ngħid li l-enerġija u l-klima mhux qed jiġu enfasizzati biżejjed, nixtiequ li jkun jiġu msemmija iktar u għandna biżejjed ħin qabel id-data ta' skadenza u għandna ser inkunu qed nippreżentaw xi eh, punti oħrajn addizzjonali għaliex il punt fuq il-bidla fil-klima hija ferm importanti għalina u rridu wkoll li jkollna effiċjenza tal-enerġija u tal-materja prima li jissemmew f'dan ir-rapport. Però wkoll jaqa' taħt il-kompetenza tal-Kumitat tal-Ambjent. Punt ieħor dwar is-servizzi, servizzi ta' interessi ġenerali. Inti semmejt id-direttiva eh, qafas ukoll u kifet, pero għanna bżon ta' ħafna ktar minn hekk. għan kwistjoni ta' fiduċa fis-suq uniku. Jekk is-suq jintervjeni wisq fl-ekonomija lokali u jekk suq għadini jintervjeni wisq fis-servizzi soċjali, dan ikun ifisser li għal ħafna tittadini ser ikun hemm nuqqas ta' fiduċja u mhux ser jkun sikuri. L-Ewropa għandha mudell ta' ekonomija Malta għandha enterprizi privati b'saħħithom u minnaħa l-oħra għandha ħafna servizzi pubbliċi. U kien hemm ħafna affarijiet li marru ħażin fl-aħħar snin. Allura rridu naraw jekk direttiva qafas hijiex l-aħjar approċċ. Irridu nieħdu pressjoni ta' servizzi soċjali u jkun irid ikun stabilità f'dan il-qasam. U għaw dan iwassalni għal punt li qed naħdem fuq u jien bħalissa, kontratti pubbliċi. Nistgħu naraw biċ-ċar li minħabba l-intervent ta' regolamentazzjoni Ewropea hemm iktar red tape. U irridu nsibu bilanċ bejn is-sussidjarjetà u s-suq uniku. Grazzi ħafna sena għaddu s sur Dion. Grazzi, Sur President. Xtaqt ninaqqat ma dawk li tkellmu qabli u ngħid kemm kien validu il-xogħol tal-Wiz Grek kemm bħala sustanza li huwa suġġett dettaljat ħafna u għandna rekomandazzjonijiet interessanti 50 paġni naħseb kisba kbira u anka fl-spiritu għaliex ħdimna l-kol fl-imkien, aħna xedew rapporter, fl-imkien ma rapporter, f'atmosfera kostruttiva. Naħseb illi l-approċċi prinċipali li tkellem dwarhom is-sur Grek nista' napoġġhom bisħiħ. L-ewwel enfasi għandha tkun fuq il-fatt li għandna nikkonċentraw fuq ugwaljanza l-kulħadd fis-suq intern. Implementazzjoni titlob aktar attenzjoni minn qatt qabel u li jkollna livellu bil-ħatu la frit li qbilna fuqhom jiġu implementati kullimkien fl-Unjoni Ewropea bl-istess mod. Dan joħroġ ċar fir-rapport hemm xi eh, pal per pereżempju drittijiet tal-awtur u oħrajn illi nistgħu neżaminaw riċerka u żvilupp l-ambjent. Dawn kollha punti imsemmija fil-rapport, mux għetni kritika għalix il-rapporter għalli dawn eh, punt importanti. Mbatem, Ħosma prinċipali li jolqtu ħafna l grupp tagħna kif nilqu l-lupu l-imħuħ ta' ċittadini għassu intern. Ma naħsebx li staġġija ta' komunikazzjoni mill-Brussel hija risposta għal dan naf li f'pajjiżi ħafna u ħafna ċittadini mhumiex wis impressjonati meta jirċievu holders mill-Unjoni Ewropea imma li jridu jaraw huma riżultati konkreti u ħansemmi kas wieħed li ħasseb ħafna li ċittadini u pratiku ħafna għaliex fil-preżent għandi il menti wara l-menti ta' persuni li jiexu fil nofsnar tal-Olanda li jridu jmorru jixtru fil-Ġermanja u meta jmorru fil-cash machine jirdu jħalsu 5 euro oħra sabiex jħalsu għall-ammont li jkunu ġibda. Għadna ma li ġibdu u jridu eh, li l-affarijiet ikunu faċilitati għal-konsumatur u l-affarijiet għadhom mhumiex faċilitati sissa xinu qas hemmhekk irridu neżaminaw anke sitwazzjoni mal-organizzazzjoni tal-konsumatur. Dan huwa eżempju fejn juri kif qed nirravinaw pratikabilità meta persuna tmur tixtri f'pajjiż ieħor jiltaqa' ma' problemi. Kol strateġija ta' komunikazzjoni minn Brussell mhux se taffi l-effetti ta' dan. Nasal biex nagħna issa? Hemm ħafna punti li joqtu l-ħaddiema illi għadhom mhumiex infassla kif suppost. Fil-prattika meta jkollna ħaddiema minn stati membri oħrajn mhux dejjem jaħdmu taħt l-istess kundizzjonijiet soċjali u dan minħabba li l-ispezzjonijiet mhumiex effettivi biżejjed u wkoll għaliex kooperazzjoni bejn l-ispezzjonijiet tax-xogħol fl-istati membri tagħna mhumiex żviluppati kif suppost. Jekk ma niżviluppawhomx, jekk ma jkunniex l-istess kundizzjonijiet soċjali irrispettivament mill-nazzjonalità tal-ħaddim, se noħolqu problema bil-libertà ta' moviment. Hemm ukoll kumpaniji żgħar li jilmentaw ta' sikwiet fuq regoli minn Brussell. Aħna ovvjament nidu nota ta' dan hekk kif qed tagħmel il-Kummissjoni wkoll regolarment għandna wkoll riċerki nazzjonali dwar dan U għanna nindirizzaw ukoll dan ir-rapport il-fatt illi meta narmonizzaw l-affarijiet, xi kultant nistgħu noħolqu regoli, regoli li mhumiex tant pożittivi għal kumpaniji tagħna jridu jkunu attivi fuq livell lokali. Għal da stand irridu bilanċ bej l-armonizzazzjoni li l-koll irridu u tip ta' burokrazija u regoli għal kumpaniji żgħar li forsi niġġeneraw minħabba l-armonizzazzjoni. Naħseb illi l-punt ċentrali tal-rapport u wieħed validu xtaqt nirrepeti illi fil-fatt is-suq waħdini għaċ-ċittadini u l-intrapriżi żaru medji u l-ħaddiema huwa importanti ħafna jekk nimxu fuq din il-bażi naħseb lajnuna ta' Sur Monti u eh, bl-input tal-rapporter jista' nistgħu nipproduċu biċċa xogħol valida ħafna. Grazzi ħafna, Sur Dion. Fadilna ftit tal-ħin qabel votazzjoni. Jena l-unika shadow li ma kellix ċans n-intervjeni. Għan għaddi xi kummenti jew tnejn sakemm naslu biex nivvotaw. Jena wkoll stat nirringrazzja lil Louis Grek partikolarment ta' diskussjoni estensivi ma' shadow reporters qabel ippreżenta rapport. Neħu gost anke li ċertu dijat tagħna wkoll ġew inklużi fir-rapport punt li inkoraġġina ħafna Mill-perspettiva pratika, wara reazzjoniet ta' Shadow Reporters, eh, joħra ċar nistaw nidiskutu ma' Lewis li niprovdu l-kollegi aktar ħin għal-emendi li naħseb illi eh, dokument daqstan dettaljat jitlob ehm, ħafna ħin u forsi nistaw nidiskutu ma' Sur Monti kif nistaw nbaċu l-affarijiet ma' l-iskeda tijaw. Forsi niddiskutu dan ma nafx wara l-votazzjoni pereżempju. Jina xtaqt nifoka partikolarment fuq il-rakkomandazzjonijiet prinċipali li x'naħseb lu importanti ħafna li f'rapport bħal dan jikonna rakkomandazzjonijiet u fil-fatt Louis Grek fassar b'moċċar in-numru ta' deliverables u naħseb li hawnhekk għandna nifokaw l-aktar l-attenzjoni tagħna fl-emmendi sabiex noħorġu b'set ta' regoli effettivi hawnhekk nieħu gost nara illi Il-rapporter qed għat l-aspetti kollha tax-xogħol li nagħmlu hawnhekk u qed ipoġġi liċ-ċittadini u lill-konsumaturi bħala l beneficjari prinċipali tas-suq waħdini. U jiena naqbel mal-sordjon u oħrajn, sordjon sfortament ħalla l-kamra, naħseb li ċertu frustrazzjoniet li esperjenzaw ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum foqsma bħal per eżempju għad sempliċi ta' eh, miżati li jiġu ċarġati fil-cash machines juru il-problemi li nħollu anka fil-beħ fuq l-internet dawn il-punti innaqru mill-effettività tas-suq waħdini bħala proġett Ewropew. Ċittadini għedu narkom il-ħamsinijiet taħdmu dwar dan, pero sissa minn tomx toħorġu b'riżultati li nixtiequ u mhux qed toħorġu b'affarijiet sempliċi. Jiena naħseb illi l-idea illi ressaq Lewis illi titlob il-Kommissjoni sabiex tipproċedi b'eżerċizzju bħal dan punt valid ħafna politikament, noħorġu blista tal-iktar eh, punti li jifrussaw l-ċittadini. 20 punt. Forsi wieħed jistaqsi li se jkunu l-iktar 20 punt importanti, mal minnek norġu b'traġek nuru li qed nirrispondu għat ħassib ta' ċittadini. U l-problema naħseb illi għandna fl-istruttura tal-Kummissjoni u għalhekk il-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu b'saħħithom, eh, Omma punti fejn għamel appell appuntu l-sur Barnier li kien jħosib dan il-kompitu. Ir-rwol tal-DG Internal markets mandu ikun ta' implementatur burokratiku ta' rekomandazzjoni u regoli, imma li kollu rwol reali sabiex jidġiret għas-suq intern fil-Kommissjoni kollha kemmi imma kafih dan l membri. U kif jgħid ir-rapport ta' Sur Luis Grek hemm żoni eh, kruċjali bħall-ambjent, anka Sinjura Ruler tkellmet dwar eh, politika ambjentali, materja prima, eh, ħwejjeġ oħra li l-koll huma parti minn suq intern u għandhom jiġu integrati kif suppost. Imma kwistjonijiet marbuta ma' ċittadini jaqgħu taħt eh, il-kompetu ta' komissarji oħrajn. U naħseb is-Sinjura Redding hija alleat eh, fuq dan għaliex meta żaret il komitat tana x-xahar li għadda ukoll tkellmet ċar fuq dak kwistjonijiet. Għal daqstant hawnhekk għandna alleat ieħor sabiex nagħmlu ma' anke ma' surbanje u mmexxu l il-qudiem l-idea li konna manifest ta' suq wahdini għal ċittadini kun idea tajba sabiex nipromuovu din it-tip ta' attività. Jina naħseb u kol illi insaxħu il wol tagħna sabiex nitħattu mal parlamenti Nazzjonali mal istati Membri fuq l-impatt ta' liġijiet marbuta ma' suq waħdini huwa punt kruċjali. Kif tafu aħna mexxejna il-proċess dan ir-rigward ġakenna kellna xi t tnejn u qed nippjanaw ukoll smieħor fuq l-applikazzjoni tal leġizlazzjoni preżenti pal direttiva dwar is-servizzi, rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiċi u naħseb illi għanna inħedġu l-kollegi kollha f'komitati oħrajn sabiex jikoll jassumu responsabilità tagħhom ukoll qed norbod dan kollu ma' inizjattivi illi għandu jieħu l-Kunsill Ewropew. Jiena għamilt intervent qasir ħafna fit-taħdidiet mal-President tal-Kunsill Ewropew. Il-bieraħ dwar ir-riżultat tas-summit għaliex naħseb li r-riżultat kien wieħed diżappuntanti għaliex punti l xaqs ma' sunnin so intern ġew trattati b'mod kazwali. U stati membri jider illi edin jitħattu dwar għannijiet fuq moħrajn pal edukazzjoni ġeta kontra l-faqar, ecc. ecc. Iva farit importanti imma interni, ma dana kollu il-tlestija tas-suq intern eh, għall-intraprizi mm, ma semam kien. Għanna dawk li nsejħu flagship initiatives illi jidru għat jidru ignorati kompletament. Mill-Konsil Ewropew li semmewhom ftit wisq Imma il-flagship initiative li rridu naħdmu fuqha kif qal is-Sur Lewis Glegg dan ir-rapport i illi nistabilixxu pass ċar il-qoddim sabiex ikun hemm riżultati għaċ-ċittadini għall-konsumaturi u għall-intraprizi żgħar, medji u kbar fiħdan is-suq maħdini u kol naħdmu fuq innovazzjoni trasferimentar fini u ma punt importanti ħafna kol. Issa għalfejn din mhijiex l-initiative flagship prinċipali fuq qed jaħdmu l-Istati Membri. Għaliex jidher li qed jinħlew fuq affarijiet oħrajn. Jien jidher li li m'għandekx tkun xi professur ta' xjenza biex tara li għandna nifokaw fuq xi ħaġa li ġib valur miżjud barra dak li qed jagħmlu Stati Membri għanna rridu nannu fuq oqsma fej għanna għafas ċar diġa u mux nizvijaw kompletament u nibdew nitkellmu biklim firaħ biss. Dan huwa messaġġ li rridu Inwaslu, forsi dar rapport ukoll jistajina f'dan ir-rigward ukoll dak li se jgħidilna Sur Monti jista' jmexxina fl-istess direzzjoni wkoll. Forsi konna attak minn żewġ naħat sabiex il u ukoll jispiċċa jaqbel magħna. Rabta ma dan ukoll staqt nitkellem dwar l-idea ta' Sir Louis Gregg dwar strateġiji u proposti u l-implementazzjoni tagħhom. Il-nota illi hu kienet jitkellem dwar l-inħeġġu l-Kummissjoni sabiex tressa proposta għal pakkett leġislattiv uniku minn ta' Kummissjoni u l-ambizzjoni tiegħu ġabni hawnhekk, ma dan ukollu minix ċert jekk kiex leġizlazzjoni ġdida li tassew irridu. Jiena xaqt nagħmel suġġeriment li Lewis, jekk permettili, Jidher li issa għandna preċedent fej il konsilju u l-Stati membri aċċettaw sitwazzjoni fejn setta inizjattivi politiċi forsi kol b'xi kontenut leġizlazzjoni intrabtu flimkien taħt din il-kelma qatt u semmejnieh u dwar is-suq waħdini jina kont insemmi azzjonijiet għas suq għadin għalix il-kelma act, il-kelma għat, tawanna xiftit. Jina naħseb illi f'termini prattiċi irridu nitolbu għal għal-azzjoni għal-att tas-soq waħdini illi jorbot miegħu proposti leġislattivi u non leġislattivi mit-tip li tkellimna dwarhom imma wkoll jaġixxi bħala punt sabiex stati membri jingħaqdu flimkien u ikun hemm trasposizzjoni reali tal leġislazzjoni li hija wieħed mill-punti l-iktar komplikati. U wkoll kif għal tajjeb ħafna Lewis sabiex inżidu d-disponibilità ta' informazzjoni. Hemm ħafna ideat li fuqhom nistgħu naħdu naħdmu f'termini ta' użu ta' medja ġdida, case studies, il-blog dwar is-soq waħdini sabiex persuni eh, jirrekordjaw ukoll il-frustrazzjoni tagħhom hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu. Jista' jkollna applikazzjoni fl-iPhone stana dwar l-20 kwistjoni l-aktar importanti li tejna nirrapportaw il-problemi minnu fih. Maħniċ qed ninkludu ċittadini bizzet jek tara l-elementi li qed jitlu fuq affarijiet pal solvit, per eżempju, xaġa importanti ħafna għalina f'dan il-komitat, il-numru ta' problemi li tratta solvit u għanom zaħir ħafna. Id-direttivi għas-servizzi u l-punti dwar single contact għas servizzi u anka xogħol li qed isir fil-evalwazzjoni reċiproka huma idejat illi għandna nitrattaw taħt setturi oħrajn. Il-problema li għanna qoddimna fil-kontest Ewropew hija li qed noħorġu niżviluppaw ideja ġodda f'partijiet differenti tal-Kommissjoni, eh, f'strati differenti tal-Kommissjoni, maħniex però namlu konnessjoni foqsma oħrajn. U l-beneficju reali ta' dan ix-xogħol li għamel Lewis kien illi ħapas lura u qal x'inhu l-lan illi konna l-idejat fejn saqwadini jimxil qoddim kemm jek dawn l-idejat ħieġa mill-Kommissjoni, mill-Parlament, mill-negozju, gvernijiet, ċittadini u eja nużaw l inizjativ politiċi, eja noħorġu b'inizjattivi politiċi u nużawhom fl-oqsma kollha sabiex nippreżentaw approċ konġunt u kol nistaw nittrattaw il-frustrazzjonijiet tan negozju ta' ċittadini frustrazzjoni li fuq il-mejda għal żmien twil u wis u li jidru qed jimminaw il-linja politika tagħna. Naħseb dan huwa punta tluq validu ħafna, punta tluq li jissemma f'dan ir-rapport u naħseb li timing tiegħu brabta wkoll ma dak li qed jagħmel is-surmonti se jkun utli ħafna. Ma dan kollu minnaħa irridu natu l-kollegi bizzet ħinsa biex jikontribwixxu ma nix noqgħod nestendi l-iskeda għal eh, żmien infinit għaliex Għanivvotaw f'dan il-komitat qabel is-summit ta' ġunju qabel ma niddiskutu kol anka fis-sieħ forsi rapport Monti, u għal daqstant hemm bżonn nitkellmu ma' Sur Monti dwar dan. Imma naħseb li din bażi ħafna tajba ħafna sabiex nimxu qudiem ningrazzja lil Lewis għal dan. Right. Thank you. Uh, thank you, colleagues. So I'm now going to put my hat as... Grazie ħafna, issa nerġa' nilbes il kappel ta' chairman. Għaddu issa mill-diskussjoni ċitanti tagħna dwar il-ġejjini ta' suq waħdini għaż-żewġ votazzjonijiet li għandna dal fuq eh, textile names u eh, intergovernanza fuq l-internet. Is-Sur Monti jista' jmur kafe? Nsejħu lek lura. Eh, Ġa darba nispiċċaw, nittamaw li nispiċċaw sar 11 imma intarfuk.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 Nasab huwa prinċipju tajjeb fil fad dan. Ejja nverifikaw min hu taw, preżenti u min sejri jivvota. Nitlob il-membri kollha ta' il-Partit Popolari Ewropew li se jkun qed jivvotaw biex jivvotaw issa ssir il-verifika. Il-votazzjoni miftuħa għal membri tal-PPE. So This is a new setup. So we have 10 EP. Għanna 10, 11, 13 issa, 13 il-membru, 14 b'kollox. Il-votazzjoni tispiċċa, il-membri ta' SND, Suppost għanna 10 biss iżda jidher li hemm 12. U terġa' żdiet ieħor magħhom. Nistgħu naċċertaw ruħna illi hemm 10 membri qed jivvotaw hawnhekk. Imbagħad il-grupp għalde, il-votazzjoni tagħkom jekk joġobkom. Jidher hemm tlieta żdandu jkun hemm erba' aktar tard. il-ħodar jidir li l-suppost ikun hemm tlieta. Frat qiegħed narhom hawnhekk fostna. għajder li kull partit għandu kemm suppost membri. Issa l les endi komplu jiverifikaw il kollom 10 voti hawnhekk. Ir-rapporter dwar l-ewwel proposta ta' regolament tal-prodotti tessili u l-etikettjar u l-ismijiet ta' dawn il-tessili. Eh, grazzi, Sur President, aħna ħdemna fl-imkien mal-bitu kbira ta' Shadow Reporters u nemmen illi diskutajna sa' l istata ta' votazzjoni u kienem bosta proposti għal emendi. Kienem kas wieħed għana norbtu din id-direttiva u provajna namlu kif jishtiq Sur Monti, namlu ħerużu mis-suq Il-batnija wkoll ma' regolament tal-2005 Custom Codes kodiċi ta' dwana illi twaqfet imbagħad mill-Kunsill u għandna rabta wkoll ma' prodotti li ġej mill-annimali jekk iktar mill-10% ikun ġej minn l-annimali dan li tiġi indikat li l-ġdan huwa marbut ukoll mad direttiva fuq iż draben tal-1994 Illi għabibetu l-istess jekk li inti tittindika jekk mamul mill-ġilda jew le u il-konsumaturi għandhom dritt ikunu jafuh dan. Dan huwa l-bitliet li provajna nilħu issa u l-bqija tlabna l-Kummissjoni biex tagħmel xi studji għandna lista dwar bosta kwistjonijiet Per eżempju nixtiequ niżaminaw dawn il-partijiet, iżda forsi l-Komissjoni taf iktar suġġetti, iżda aħna semmejna l-Komissjoni li tista' tagħmel l-investigazzjonijiet i tara l-possibiltajiet li taddi l-opinjoni tagħha u l-Komissjoni mbagħad tad-din l-proposta tagħha. Għandi emenda orali għasur kalos jekk inti tmur tħajjat u jagħmellek sut, dan huwa eżentat. Da f'dan il-każ. Din hija emenda orali ma m'għamilniex fl annessi iżda fl-eżenzjonijiet u tiddu tikkonsidrawha bħala eżenzjoni orali u jiskuża ruħu li mhux preżenti l-emenda dejta jien. Nix ningrazzja lil kulħadd illi tana l-input morna sa' Milan, kienet esperienza interessanti u utli ħafna. Il-grupp tiegħek kellu influenza kbira sur President f'dan il-kompromess jiena kontent ħafna u nispera li tiġi adottata sabiex nkunu nistgħu naħdmu fuq din il-kwistjoni. Hemm l-aħħar emenda fil-fatt dwar in-negozjar għal kodiċ ta' kondotta ġdid, aħna obbligati nħidu deċiżjoni u għanna l-mandat n-negozzjaw flimkien ma l-Konsil u l-Kommissjoni biex naraw jek nistawx u bil fuq l-ewwel qarin. Iżda l-vot kien tard il-bieraħ mill nista' nifhem. Nisper nistgħu ntejbu suq intern. Grazzi ħafna Grazzi tal-li konfermajt l-influenza tal-grupp il-ġdijt tiegħi fil-fatt. Kontent li l-ħajat ta' Sur Karos ħajan sebu sewa unek. Jiema ma proponiex li naddu din għal votazzjoni l-lum li l-ewwel net il-kużdaturi għadhom ma diskutawiex u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li jkollha diskussjoni tagħha mal-Kunsill qabel nikkonsidraw din il-pożizzjoni biex naraw kemm huma viċin ta' xulxin il-pożizzjonijiet tagħna. U bħalma qed ukoll is-Sinjora Kafo il U nasabu ħafna bil fuqha illi bil fuq l-ewwel qari hija ċezzjoni u ma nasibx li huwa neċessarju la darba dani ilu ilu ġej dan ir-rapport m'hemmx għaġla kbira. Ġifri inti aħna qegħdin intuk l-opportunità turina il-bżonn ta' dan. Mbagħad tiddi qudiem il-port. U din hija l-każ għal dan huwa l-każ għal rapporter skolla. Nistaw naddu issa għal close votes fuq emenda 15, dawk favur, dawk kontra. Għaddiet, għal stant emenda 68 ta' Artiklu 2, amenda 16, ta' Sur Mendes, dawk favur, dawk kontra. Għaddit din l-emenda u koll. Emenda 69, dawk favur, dawk kontra. Maddiċ din l-emenda. Emenda 17 hija waħda ta' natura lingwistika Imbagħad hemm l-emenda orali ta' Sur Karas. Dawk favur, dawk kontra. Għaddiet. Il-ħajja taħidu ħafna gost din l-emenda. Emenda 18 hija emenda lingwistika, emenda 19 dawk favur, dawk kontra. Għaddiet din l-emenda wkoll. Emenda 74 taqa u emenda 71 taqa u koll. Emenda 20, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Emenda 72, artiklu 4, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. 72 taqa 73 dawk favur, dawk kontra, għaddiet din l-emenda. Artiklu 5, l-emenda 25, dawk favur, dawk kontra, l-emenda għaddiet. Artiklu 6, applika applikazzjoni għal fibri ġodda. Emenda 23, tastur Mendes, l-emenda orali, dawk favur, dawk kontra. Għaddiet. Emenda 23 taqa, emenda 74. Nasbu li din da tkun f'artiklu 9 l għan il-bulordni, artiklu 7, 75 tneħħiet, 24 tas-sur Mendes, dawk favur, dawk kontra. Emenda 25 ta' Sur Mendes, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Artiklu 8, artiklu 76 ta' Sur Mendes, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Emenda 26 ta' A. Artiklu 9, emenda ta' kompromess numru 1. Dawk favur, dawk kontra. L-emenda għaddiet. mela mbagħad l-emendi l-oħra tal-artiklu 9 jaqgħu u nistgħu ngħaddu għal 79 ta' Sur Mendes dawk favur, dawk kontra l-emenda ddiet. Artiklu 11 l-emenda ta' kompromess numru 2 ta' Sur Mendes dawk favur, dawk kontra l-emenda ddiet. L-emenda 29 u 84 jaqgħu U nistgħu ngħaddu l-emenda 30, dawk favur, dawk kontra. L-emenda diet. Emenda 31 ta' Sur Mendes, dawk favur, dawk kontra. L-emenda diet. Nistgħu ngħaddu issa l-emenda ta' kompromess numru 3, dawk favur ta' l-emenda ta' kompromess numru 3, dawk kontra, astenzjonijiet. L-emenda diet. 81 u 82 jaqaw u nistaw naddu s-salamenda 83 dawk favur dawk kontra għaddiet 84 dawk favur dawk kontra għaddiet emenda 85 dawk favur dawk kontra L-emenda d-diet. Il-tim ta' segretarjat hawnhekk għalu li d-dilkom din informazzjoni illi minħabba li hemm xi bidlit fl-ambitu tal-proposta ħajkun hemm bidla f'artiklu wieħed tal-proposta li ħatkun bidla teknika illi rridu nagħmlu qabel naddulkom it-test mill-ġdid. Artiklu 12, 32 hija bidla teknika. Naddu issa l emenda ta' kompromess numru 4 dawk favur, dawk kontra. Għaddiet din l-emenda. Emenda 33 waqaw. Emenda 5 ta' Sur Mendes, dawk favur, dawk kontra. Għanna bżon votazzjoni elettronika hawnhekk tinfetaħ il-votazzjoni issa. Emenda 34. Tara l-votazzjoni. Maddeċ għal vot wieħed 19 kontra 18 favur mingħajr astensjonijiet. Emenda 87 ta' Sur McLaughlin. Niftaħ il-votazzjoni għall-emenda tal-Uniform McLaughlin. Il-votazzjoni miftuħa. Tala il-votazzjoni. 20 kontra 15 favur l-emenda ma taddix. Emenda 35 tas Sur Mendez. Dawk favur. Dawk kontra. L-emenda għaddiet. 88 u 89 jaqaw, emenda design tas Sur Mendez dawk favur, dawk kontra għaddiet emenda 91 ta' numru ta' membri dawk favur, dawk kontra l-emenda maddiet. Emenda 36 ta' Sur Mendez, dawk favur, dawk kontra l-emenda ddiet. Kapitlu 3 ta' titlu hawnhekk. Emenda 37 dawk favur, dawk kontra l-emenda ddiet Artiklu 16, emenda 38, neħija unek ta' sur Mendes dawk favur, dawk kontra l-emenda għaddiet. Emenda 39 ta' sur Mendes dawk favur, dawk kontra l-emenda għaddiet. Emenda 40 ta' sur Mendes dawk favur, dawk kontra l-emenda għaddiet. Emenda 41 ta' sur Mendes dawk favur, dawk kontra L-emenda d-diet. Emenda 92 ta' sur Pakakis. Għawnek naddu għal-votazzjoni elettronika tiftaħ il-votazzjoni jista għal-emenda 92. Tal il-votazzjoni. L-emenda għaddiet 20 favur 17 kontra. Emenda 42 taqa. Emenda 43 ta' Sur Mendes, dawk favur, dawk kontra, għaddiet 44 dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Emenda 45 ta' artiklu 19 dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Emenda 46 ta' Mendes, dawk favur, dawk kontra l-emenda diet. Emenda 47 tidher li hija teknika eh, emenda teknika dwar inizjattiva tal-Parlament u l-Kunsill, dawk favur, dawk kontra, l-emenda d-diet, għalla stan 47 taqa, emenda 48 ta' rapporter, dawk favur, dawk kontra, għaddiet, diet emenda 49, dawk favur, dawk kontra l-emenda d-diet. Nimxu issa għal-emenda ta' kompromess numru 5, dawk favur, dawk kontra l-emenda d-diet. Issa nistaw naddu għal-emenda 51 ta' Sur Mendes, dawk favur, dawk kontra l-emenda għaddiet għal-istant 21 A dawk favur dawk kontra l-emenda d 52 u 96 waqaw naddu issa għal-emenda 7 dawk favur dawk kontra l-emenda d-diet 54 sur Mendes dawk favur dawk kontra din għaddit ukoll. Annes 5 Emenda 97 tiftaħ il-votazzjoni għal din l-amenda. The vote is closed. Tala il-votazzjoni 18 kontra 17 favur. Emenda 98 il-votazzjoni miftuħa fuq emenda 98. 17 kontra 15 favur l-emenda ma taddix. Emenda 55 ta' Sur Mendez. Dawk favur. Dawk kontra l-emenda diet. Emenda 99 dawk favur, dawk kontra l-emenda ma dietx. Emenda 100 ta' Naddu issa għal premessi. Emenda wieħed ta' Sur Mendez, dawk favur, dawk kontra. Emenda tnej, dawk favur, dawk kontra. Emenda tlieta, dawk favur, dawk kontra d-diet, dawk favur, dawk kontra għaddiet. Emenda ħamsa, dawk favur, dawk kontra għaddiet emenda sitta dawk favur, dawk kontra għaddiet emenda 57 dawk favur dawk kontra għaddiet 57 jaqaw u emenda 8 issa dawk favur dawk kontra għaddiet 59 tas signora Rajtova dawk favur dawk kontra għaddiet emenda disa titneħħa, emenda 10 ta' Sur Mendes dawk favur, daw kontra għaddiet, emenda 11 ta' Sur għak dawk favur, dawk kontra għaddiet. Emenda 60 ta' A, issa nistgħu ngħaddu għal proposta 7 ta' kompromess dawk favur, dawk kontra astanzjonijiet għaddiet. 61, 62, 67 jaqaw naddu għal 63 ta' surmenders daw dawk favur, dawk kontra din għaddiet 12 taqa, naddu għal emenda ta' kompromess 8, dawk favur, dawk kontra, din għaddiet, 13, 64, 65, 66 jaqaw, u nistaw morru issa għal premessa 20 ta' Sur Menders, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Nistaw nivutaw issa fuq il-rapport mod elettroniku, tiftaħ il-votazzjoni issa. 30 favur wieħed kontra u sita astensjonijiet. Nirringrazzjak rapporter għandek xi punti x'tagħmel? Forsi il-konsilj xi jagħmel xi kummenti lanqas f'dan l-istadju mela nistgħu nimxu issa għal votazzjoni għal rapport ta' Sinjora Stajla. hemmhekk qiegħda qiegħda f'post differenti mis-soltu jekk jogħġbok tixtieq tintroduċi ir-rapport tiegħek. L-opinjoni tiegħek. Grazzi ħafna, ma tantx għandi wis xinżit. Nistgħu ngħaddu direttament għall votazzjoni nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters u daw kollha li jagħmlu l-emendi u uh, jiena qed nistenna bil-ħerqa il-votazzjoni. Right, let's move on, let's move on then to uh, vote on Mrs. Tajjeb jew nibdew il-votazzjoni fuq ir-rapport ta' Sinjura Styler, paragrafu wieħed. Emenda wieħed, dawk favur, kontra, għaddiet. Emenda mis-Sinjura Svensson li aħna mbagħad għamilna addizzjoni għal dan il-paragrafu dak favur, nasab nistgħu niftħu l-votazzjoni dwar dan. Dak favur tal-emenda ta' Sinjura Svensson. Il-votazzjoni għam miftuħa jgħid il-President fuq l-emenda ta' Sinjura Svensson. Il-votazzjoni għam għaluqa. Għaddit 20 favur 15 kontra. Amenda tlieta mis-Sinjura Nikolescu. Dak favur kontra għaddit Emenda erba mis-Sinjura Svensson. Dawk favur kontra ma ditx. L-emenda ta' Sinjura Legrip, emenda ħamsa, votazzjoni għam miftuħa emenda ħamsa. Votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam għaluqa. Għaddiet. 21 favur 15 kontra. Emenda sitta, Is-Sur Nikolescu. Dawk favur kontra għaddit. Is-Sinjura Grip prezentat emenda orali. Tajab, kutet da, Sinjura Styler? Dawk favur? Tal-emenda orali? Kontra? Għaddit. L-emenda oriġinali ta' Sinjura Le Grip taqa. L-emenda ta' Sur Nikolescu emenda seba dak favur kontra l Emenda ta' Sinjura Svensen dawk favur dawk kontra Ejaw niċċekjaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq emenda disa mis-Sinjura Svensen. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddit 23 favur 14 kontra. Issa ser nadu għal emenda numru 10 mis-Sinjura grip. Se niftu l-votazzjoni fuq emenda 10. Il-votazzjoni hija magħluqa Għaddit 22 favur 13 kontra żewġ astenzjonijiet. Is-Sinjura Svensen emenda 11 dawk favur. Votazzjoni elettronika fuq l-emendu ta' Sinjura Svensson, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 18 favur 18 kontra ma ditx. Taqa, propjament, jgħid il-President. Emenda 12, Missur Nikolescu. Favur kontra, għaddit. Amenda 13 mis-Sinjura Styler. Favur kontra għaddiet. Amenda 14 mis-Sur Nikolescu. Favur kontra għaddiet. Amenda 15 mis-Sinjura Legrip. dawk favur kontra għaddiet. Amenda 16 mis-Sinjura Legrip. is-Sur Ġuvan dawk favur kontra għaddiet. Amenda 17 Miss sinjura Legrib is-Sur Ġuvan dawk favur kontra għaddiet. Allura issa niftu l-votazzjoni fuq eh, la bozz ta' opinjoni kollha kemm votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet 30 favur u 6 astenzjonijiet. Nirringrazzjaw lis sinjora Styler inti ser ħafna żgur fil-Kumitat tal-Industrija biex bekk il-punti tagħna jiġu adottati wkoll. Grazie ħafna. Nirringrazzjakom tal-votazzjoni, issa niproponilkom li nerġaw inkomplu bid-dibattitu tagħna fuq ir-rapport tas Sur Grek. Jiena student lis Sur Monti biex jerġa' jiġi lura fil-11. Però issa ser nibatulu messaġġ li aħna lesti biex bekkun jista' jerġa' jiġi u jisma' dibattitu. Ser nikkonferma dawk in-nies li għandi fuq il-lista tal-kelliema tiegħi għaw min forsi jishtiq jitkellem li tkun tkellem sur Monte, għandi Signora Geffart, Signora Styler, Signora Tunis, eh, Signora Ratti, Sur kampos, pero għaw xi oħrajn li forsi jixtiequ jitkellmu fostam dawk il ma entuzjasti u rapporters entuzjasti fuq is-suq waħdini għal daqstant tistaw sempliciment tinkludu isimkom fuq il-lista tal-kellim għaliex għanna ħafna ħin għal dibattitu. Diġa għanna kellima fuq il-lista tagħna li jridu jinaqdu mad-dibattitu. Għal-daqstant issa ser nadi il-kelma li Sinjura Gafford. Grazie ħafna, President. nir nirringrazzja li Sur Lewis Grek ta' xogħol eccellenzi tiegħu. Dan huwa rapport tajjeb ħafna li jiġbor punti importanti ħafna li huma ta' importanza kbira għal ċittadini tagħna u għall-konsumaturi tagħna. hemm punt wieħed li nixtieq insemmi għatta nies diġa semmeħ dan il-punt, pero huwa wieħed importanti. U din hija dwar risposta biex naraw kif nistgħu nerġaw indalu fost iċ-ċittadini tagħna l-kunċett ta' l-Unjoni Ewropea kif nistgħu nelbu l-frustrazzjoni li huma jista' jkun qed iħossu din hija waħda mill-affarijiet importanti għalina u jiena naħseb li sibna approċċ tajjeb għal dan. Għal dawk li qalu li huma jħossu li hemm xi nuqqassijiet fir-rapport nixtieq ngħid li s-Sur Grek tantx kellu żmien biex jagħmel dan ir-rapport. Però hemm xi punti li ma jaqgħux eżattament taħt it-titlu għaliex aħna qed nitkellmu dwar il-kreazzjoni tas-suq waħdini. U minnu li kwistjonijiet bħal pereżempju proprjetà intellettwali mhomx indirizzati. Però din mhijiex l-iktar ħaġa importanti għall konsumaturi din hija iktar importanti għal l-intraprizi per eżempju ġewwa l-Ewropa u għas-suq intern u naħseb li jekk ikollok titlu għal rapport, inti trid tipprova tara eżattament dak li trid tindirizza fejn inti titati iktar priorità u tiffoka iktar. Jew inkella li tista' tagħmel tiġbor fir-rapport ħafna affarijiet, ħafna punti kemm jista' jkun Però rridu niffaċċjaw l-iktar punt importanti f'dan il rridu u rridu niddiskutuhom ukoll. Dan kollu però ma jfissirx li ċertu punti miħomx importanti. Il-kwistjoni kollha i kif aħna ser natu unuru l-prioritajiet dan il-rapport u jiena naħseb li sur grek ta' il-focus xira meħtieċ. Bħala membri ta' dan il-komitat aħna tajna rwol l sur Grek biex u ikun jista jara kif ser jiġi kreat is-suq uniku għal konsumaturi u ċittadini. It-tieni punt li jiena xtaqt insemmi naħseb li ħareġ mod tajjeb ħafna mill-proposta tiegħu dan huwa li għanna bżonn ta' definizzjoni ġdida dwar kif aħna rridu nittrattaw mas-suq intern u x'jappartieni għas-suq intern. fil rigward tal-iżvilupp eh, eh, storiku tal-Unjoni Ewropea huwa minnu li ngħidu li politika ekonomika u finanzjarja ġeneralment kienu jingħataw l-iktar importanza u l konsumaturi u ċ-ċittadini jgħidu aħna fejn insabu fejn huma l-ħaddiema U bitrattat tal-Lisbona aħna issa għandna approċ ġdijt disponibli għalina f'dan il-qasam u s-sur Grek għaffaċa din l sfida unek fil rapport tijaw. Meta nar artiklu 3, 4, 7, 9, 14 ta' trattat, per eżempju, il- su eh, soċjali, l-ekonomija, l-aspetti soċjali u dawk il-punti kollha li għandu xaqsmu ma' dan. U allura drittijiet tal-konsumaturi tagħna għandhom approċċ orizzontali. it-trattat ta' Lisbona ta' din importanza ta' integrazzjoni. U allura aħna rridu naħdmu lejn din id-direzzjoni. Dik kienet xi ħaġa importanti ħafna u s-sur Grek ħadem fuq sew. It-tielet punt li jiena naħseb li nistaw naċċettaw fil-parlament huma u għal-fatt li s-suq waħdini is-suq intern miħux l-iktar ħaġa importanti u il- l-unika direzzjoni tagħna din dan huwa mezz ta' kif aħna nistgħu nassigurtaw nassiguraw li ser nikzbu il-fiduċja tal-ċittadini tagħna. U nixtieq ngħid lis sur Grek li aħna għandna bżonn ta' iktar fiduċja min-naħa tal-ċittadini tagħna sa tmim ta' dan il-proġett u jridu nassiguraw li l-fiduċja taċ ċittadini tagħna fis-suq intern tiġi ikkonsolidata. Dan ifisser li aħna rridu nagħtu enfasi ikbar fuq il-fatt li is-suq intern huwa ħafna iktar minn ekonomija, iktar minn finanzi, hija protezzjoni tal-konsumatur, drittijiet ekoloġiċi u fundamentali. U dan jidher biċ-ċar fir-rapport ta' Lewis, però jista' jiġi enfasizzat iktar. Imbagħad hemm il-servizzi finanzjarji. Is Lewis ukoll ehm, kopra dan fir-rapport tiegħu. Jiena napprezza ħafna l-fatt li ma tax is-servizzi finanzjari l-iktar pozizjoni għalja l-iktar importanza Irrid ikollna iktar drittijiet tal-konsumaturi f'dan il-qasam m'awnek. Però bħala grupp politiku aħna imħazbin li jekk dan kellu jingħata prominenza ikbar jew l-ikbar prominenza u mbagħad dawk il-punti kollha li ġew identifikati b'mod sewa ħafna minn l-US u mbagħad ser jisom jintesew. U s-suq intern huwa ħafna iktar wiesa minn dibattitu fuq is-servizzi finanzjarji. Allura aħna jekk irridu nerġgħu niksbu lura l-fiduċja taċ-ċittadini għandna bżonn regoli ċari f'dan il-qasam. Però huwa importanti ħafna wkoll li nipproteġu li l-konsumaturi u ċittadini b'mezzi oħrajn ukoll. Punti oħrajn li kummenta dwaru, din mhijiex lista ma tispiċċaqat, dan huwa punt li ġiġa semmew bosta nies. L-idea ta' għafas legali għal servizzi ta' interess ġenerali u ekonomiku. U Din hija waħda mill-konklużjonijiet li jiena nixtieq nenfasizza fisam il-grupp tiegħi. Fir-rigward ta' direttiva tas servizzi, Services Directive. Emmek kena dibattitu interessanti ħafna ġewwa il-Parlament u l-Kunsil tal-Ministri dwar jekk dawn is-servizzi eh, jappartinux għal ehm, Services Directive jew le. Dawn huma servizzi kummerċjali jew le u il-Parlament kif ukoll il-Kunsill qalu li fir-rigward ta' direttiva ta' servizzi le dawn mhomx servizzi li jappartjenu għad direttiva ta' servizzi dawn għandhom jiġu trattati b'mod separat. Għaliex il-kondizjonijiet bażiċi li huma marbuta magħhom huma speċifiċi ħafna u din mhijiex kwistjoni ta' drittijiet ta' konsumaturi qed titkellem dwar drittijiet tal-pazjenti u nkella drittijiet soċjali wkoll. Iċ-ċittadini li huma fil-bżonn u kellhom rekwiżiti partikolari u għandhom rekwiżiti partikolari li għandhom jiġu rispettati hemm bżonn ta' regoli speċifiċi għalihom u dan huwa dak li ddeċidejna b'mod ġenerali meta aħna analizzajna d-direttiva tas servizzi u allura l-konklużjoni hija dik tajba. Li tajt li aħna ma rridux inwarbuhom u ninsewhom għaliex Lisbona għamlet dikjarazzjoni ċara f'artiklu 14 tal-protokoll, aħna ma nistgħux ninjaraw dawn il-kwistjonijiet rridu nitrattawhom. Ovvjament, aħna ma nistawx inħallu fidejn il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea biex eh, janalizzaw dan kollu kas f'kas, aħna rridu approċċ iktar konsistenti u jekk is-sur Grek qed jirreferi għal bżonn ta' affas partikolari, nistgħu ngħidu lil kollegi li qegħdin jikwetaw fuq ħafna burokrazija li din tista' twassal għal u importanti ħafna li nindirizzaw il-bżonijiet ta' ċittadini. Minajr ma il-gvern lokali kollu għalfejn jaħseb u jinkwieta kif ser jitratta ma dan kollu għaliex mandux għafas xira biex jopera feħdanu u dan kollu. it ħasib li ġi espress għandu jiġi diskuss kif għalet il-sinjura, kif għalet sur xrab dwar dan il-sujġet. Na naċċettaw u napprezzaw dan il-punt. Aħna maħniċ għed niprivaw niblu daw servizzi kummerċali li aħna għedin niprivaw norganizzaw il-protezzjoni xirqa għal-jom. Għal-inqas fil-fema tijaj, jena naħseb li bil f'dan ir-rigward Jiena tkellimt fit-tul diġà għaliex il-President għal fil-bidu tal diskussjoni aħna għandna ħafna ħin disponibbli għalina. U allura jiena naħseb tkellimt ftit iżejjed illum milli nagħmel is-soltu. Tajjeb, dak kien intervent tajjeb ħafna, Sinjura. U Iva, aħna permettejna li kuna ħafna ħin għal dan rapport ferm importanti. Jiena ser inżomm l-Sur Monti ma nħallix jibda qabel il-11 għaliex aħna qed niġu web stream du allura ma rridx niddiżappunta lil min qed jarana fuq l-internet. Ma tistax tajt forsi s-Sur Van Rompuy qed jismana u qed jarana llum wara l-kummenti tiegħi mill-bira forsi jitgħallem ftit dwar dak li nagħmlu aħna fis-suq intern. Issa ser nadu s-Sinjora Styler, s-Sinjora Tuller, s-Sinjora Rapti. Pero nishtiq ngħid lill-kollegi kollha li għana għana ħafna ħin li naċċetaw il kulħadd, il-kull min jixtieq jitkellem ikunu nistgħu nikkummentaw fuq dak li qal is-Sur Monti wkoll. U qabel ma Nadja l-kellima, jena nishtiq nil-għaw skużani li ma għajtiex qabel, għana membru ġdid bħala membru sostitut il sinjura Sulli nil-qawa fil-kumitat tagħna u kuntenti li tinsab maħna dal fil-kumitat tagħna. Issa għaddu għas-Sinjura Styler. Grazzi, Sur President. Għanżom fil-qas, sara xafna mill-punti li xtaqt n-ressa ġa tresqu. Kontat naħseb dwar il-fat li meta nitkellmu dwar is-suq waħdini. Il-kumitat tagħna, il-kumitat tal afrit interni, jista forsi jidħol situazzjoni konfuża, forsi rridu naraw reviżjoni ta' terminoloġija wkoll għaliex meta nisimgħu l-klim suq intern. Dan għandu implikazzjoni ta' protezzjonizmu. U ma tkemmux waqt suq waħdini. Il-rapport ta' Sur Louis Grek huwa dettaljat ħafna u kol ġan nistaqsu ħafna mistoqsijiet numru 38 identifikazzjoni tal-20 ejjum ta' dissatisfazzjoni fost ċittadini idea interessanti nissuġġerix li forsi nsomma l frit sempliċi u ngħidu li huma t-tlieta jew ħamsa u l-lin sabiex nifukaw aktar fuq li nistgħu nagħmlu sabiex nindirizzaw dal kustonijiet Imma naħseb li dan iwassal ukoll għal punt 46. Għos nisma dawk li semmu solvit għaliex solvit huwa strument u naf li ċermen tiegħu ukoll semma dan f'kontribuzzjoni tiegħek u kif għamlu oħrajn huma importanti il ċittadini tagħna jsibu mezz kif jistgħu jindirizzaw problemi li għandhom. Konna qed niddiskutu dan fid-dibattitu tagħna fil-grupp ta' ħidma l-bieraħ, hija kwistjoni fejn ħafna ċittadini ma jifmux x'inhu suq waħdini u x'vantaġġi ġib għalihom u naħseb li din hija xi ħaġa li jien interessata ħafna nisma sejt fuq għas-Sur Monti fir-rapport tiegħu. gost narakaw Sur Monti sabiex kun mal-kumitat tagħna hawnhekk għaliex dan jirrifletti l-importanza qed nippruvaw niksbu x'inhu l-interess tagħna wkoll eh, fl-isfond ta' dak li qed tagħmel inti u jiena nistana bil-rapport tiegħek. Fuq punt 59 karta ċittadini, punt interessanti ħafna Jekk nagħmlu ma ħaġa bħal din, irridu nżommu sempliċi ħafna. U norbtuwa ma drittijiet li għandhom ċittadini nikkomunikaw dawn id-drittijiet. Uħut mid diskussjonijiet li kellna fuq ir-riżultati tal-laqgħa tal-Kunsill u dibattitu kellna l-bieraħ. Juri li għandna nidirizzaw dal-punt f'termini ta' kif is-suq waħdini huwa wieħed mill-iktar punti importanti tal-Unjoni Ewropea. Jekk dan ma jaħdimx bil-mod kif nixtiequ aħna, mela allura dan joħloq dan jalina kol. Għalek tajjeb illi dan jaħdem kif suppost, li ċittadini appoġġawna, grazzi għad dibattitu. U ovvjament nista' bil-ħer għal-ħin tal-11 għal-diskors tas surmonti Monti u nitama li ħafna jisegwuna u jekk jitilfuħ b'mod dirett id-diskors jistaw u kol jaraw aktar tard. Is-Sinjura Truren. Thank you. Um, this, this is uh, really a grand debate, I would say, and um, also... Grazie ħafna, dan kien id-dibattitu interessanti ħafna, tabbi konna dan id-dibattitu f'dan il-komitat fejn xikultant nintilfu f'amendi konkreti u dettaljati u napprezza ħafna li qed konna dan id-dibattitu hawnhekk fuq eh, fej sejrin bis-suq wahdin, naqbel ma' Sinjura Gebhardt il suq intern m'għandux ikun lan aħari huwa għodda sabiex nibnu ekonomija b'saħħitha u nifinanzjaw eh, welfare society su kol ikonna ambjent tajpa' għal kulħadd. Is-suq intern huwa għodda sabiex ikonna soċjetajt iktar ġusti u li dunżommu f'moħħna dan. Mem lebda dubju li suq intern kien u għadu il-motor ewlieni tal-Unjoni Ewropea u tal-integrazzjoni Ewropea li ma ksibniex sissa kien li nibnu approċ olistiku fejn integraw id-dimensjoni soċjali, dimensjoni ambientali, etc. etc. Napprezza rapport għaliex jisħa fuq xi punti problemi li huma reali llum fuq l-infurzar u l-burokrazija ma mhux biss għandna dumping soċjali, kompetizzjoni mhux ġusta evażjoni tat taxxa, eċetera, eccetera. Rridu nindirizzaw dal-punti konla għax jekle, se jkollna ċirku vizzju suqat ma n nikkonvinċu ċittadini. Hemm ta' l integrazzjoni ulterjuri, iktar integrazzjoni tas-suq, għandna ta' importanti ħafna jekk inti trid suq intern ta' suċċess għal ġejjieni. Hemm bżonn noħorġu b'riżultati b'kisbiet għal konsumaturi fuq trasparenza, fuq prezzijiet, fuq livelli għolja u ċari ta' drittijiet. U toġabni l-ideja tal-lista ta' punti ta' frustrazzjoni. Ma forsi noħol u lista ta' xjaħdem u koll. Għalix dejjem tajjeb tara x'nu ma' rizorsi tagħna u x'qed namlu tajjeb. Forsi idea li nistaw nżidu din. Kondizzjoni oħra? intemmu il-kompetizzjoni inġusta u dan jinkludi numru ta' miżuri bżonn inħarsu lejn il-Postal Workers Directive, inħarsu lejn taxxa, forsi livell minimu ta' taxxa fuq kompanija, inħarsu lejn minimum oli u nżidu anka l-standards għal kwistjonijiet ambientali. Punt forsi kontroversjali ma naħseb li parzialment kompertu kol f'dawn il-paragrafi 26-52 fil-rapport, pero xtaqt nisaq fuq omin. Eh, Nasib tajb natu ktar dettar fuq dal-punti. Da dibattitu kol jiftaħ dibattitu aktar risa fuq dak li tista forsi issejjaħ l-imbol ta' kompetenzi għaliex għana ħafna kompetenzi fuq naħa, ma dana kollu ma nistawx niproċedu fil-lat soċjali u xikultant ambientali. Lek dan il-limbu għadu mhux solvut, ma nix bizzejet dal fuq dawn il-punti, ma nix punti bizzejet fit trattat ma nix enfazi bizzejet u forsi nistaw ukoll naħdmu sabiex nsaħu ta' punti fit trattat pero forsi għan bżon ukoll ikona dibattitu dwar kompetenzi fil-ġejjieni. Forsi se nadżar dan għajta trattat li jmiss ukoll. Uh, thank you very much, Mr. Turin. Grazie ħafna, Signora Turunen. Naħseb għanna ħina l-interventi jħor il-senjura rabti un-baħt naddu għassur Monti. Vre, eh, θα μιλήσω για αυτή την έκθεση με τα λόγια που μου μιλούν οι ψηφοφόροι μου στην Ελλάδα. Grazie. Nitkellem fuq dan rapport fisem l-elettori tiegħi fil-Greċja. Din hija kwistjoni importanti ħafna għal preżent u għalġajjini tal-Unjoni Ewropea u r-rapport tal uis u għabet eccellenti. Xaqni ringrazzjati dan. Is-suq intern fajnejn iċ-ċittadini Grigi Diffiċi tifhem mara kraħ minar qalb u tajjeb li s-suq intern jibdel eh, wiċċu darba l-dejjem. Jina naħseb li jina li l-insab suq intern u kol fil-komitat suq intern nistanajt Iva. Uħut jajdu, mm, ma nafx. Ma nishtiqx li kon edit tibta risposta minn ċittadini. Nasab li rapport li qed nitkellmu dwaru illum huwa opportunità eċċellenti. Nixtieq li suq intern tkun mara sabiħa, mara eleganti, pirtu qawwi, imma b'qalb ġeneruża. Nitkellem fuq l-aspett soċjali u ekonomiku tas suq intern. Jina naqbel ma' Evelyn u Signora Turinen dan is-suq intern. Miex biss xi ħaġa teoretika u suq li jeżisti għaċ-ċittadini kollha, ċittadini vulnerabbli imma mhux għaċ-ċittadini b'saħħithom biss dan huwa element li xtaqt nisaq fuq u propju f'dan rapport. Il-rapport dwar konsumaturi u ċittadini. Jiena naħseb li sabiex immexxu l-qoddim is-suq intern jeħtieġ l-appoġġ taċ-ċittadini u l-konsumaturi. U mżon nifokaw fuq drittijiet ta' ċittadini tal-konsumaturi sabiex il-konsumaturi darba l-dejjem jaċċettaw is-suq intern u jtuħ il-post illi jixraqlu f'qalbhom anka dan l-istati membri tagħhom. Forsi viżjoni kemm xejn romantika żejjed ma ma naħsibx li hija romantika żejjed iċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea għandhom jipparteċipaw fl-Unjoni Ewropea jappoġġaw is-suq għaliex konsumatur informat jista' jiġri taħjara drittijiet tiegħu u juża u jeżerċita drittijiet tiegħu feta nisu intern u jaħdem ukoll sabiex jiġġieled eh, prestiżina. Forsi diffiċli tifhem dan il-punt. Pero minnaħa l-oħra situazzjoni hija sempliċi ħafna. Jiena xtaqnajt li huwa importanti ħafna li s-suq intern jinftem miċ-ċittadini. Jarena wisa ħafna ovvjament u ma tistax inti eh, tolqot l-aspetti kollha. Din idea li niprofa Nippreżentaw nek, forsi rridu nifokaw fuq kwistjoni jew tnejn li nistgħu nispjegaw b'mod sempliċi t ċittadini sabiex nagħtu eżempji tangibbli. Instema pereżempju membru tal-grupp GUE jgħid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 Is-suq intern għandu jkun għas-servizz ta' ċittadini. Naxtaq nikkonkludu billi ngħid li jiena ottimista li ġdan u dan ir-rapport u wieħed pożittiv ħafna xtaqt nirringrazzja l lewis darba oħra. Mussu nerġa' n-intervjena li xtaq nistaqsi mistaqsi li Sur Monti fil-waqt li nirringrazzjah li qiegħed hawnhekk Nirringrazzjak ta' prezentazzjoni fi dan il-grupp tagħna fil-kumitat tagħna fl-14 Diċembru fi Strasburgu se jkunu proposti tiegħu sabiex is-suq intern ikun wieħed aktar attrenti għaċ-ċittadini. Kif se jkonvinċi liċ ċittadini illi l-wiċċ ekonomiku jew soċjali tas-suq intern ma jiprovdix dilemmi. Kif nistaw nizbu bilanċ? Grazie, signora Rapti. Laqtit nafna l-vizjoni tijak ta' so intern. Mar eleganti, bispiritu b'saħħtu u qalb ġeneruża. Il-traduzzjoni qalet, nasib diskussjoni sabiħa ħafna. U naħseb il-membri nisa ta' dil-komitat jaqblu miegħek. U naħseb nistgħu niddiskrivu għam dal-mod ukoll in-nisa li insibu dan, dan il-kumitat. Introduzzjoni interessanti ħafna dan għal mistiden eh, speċjali li għanna maħna Sur Monti. Jaqbil xew le fuq din id-deskrizzjoni intriganti tas-suq intern. Thank you. <coughs> Thank you very much, Mr. Grazie ħafna, Sur President, għall-istedintni hawnhekk tal-li tajtni ħin importanti ħafna f'termini ta' webcast u tal-li u koll xprunajtni b'dan l-axar komment. Jena konsenajt l-istess ħaġa li kieku ma' semmejġ dan l-axar punt. Ja deskrizzjoni pertinenti ħafna li tagħti sur rapt, li tagħti sinjura Rapti. Deskrizzjoni ta' suq intern, u rappreżentazzjoni b'saħħitha ħafna f'dan il-komitat. Xtaqt nesprimi l-apprezzament tiegħi u l-ammirazzjoni tiegħi għal rapport Grek. L-ewwel net Imko id-deċida illi jipproduċi rapport ta' inizjattiva propja dwar suq waħdini ma kienieċ xi ħaġa awtomatika, xi ħaġa ovvja, però seħħet naħseb illi dan kellu tifsira politika importanti u dan jina nilqaw b'feħ issa wkoll dwar il-kwalità tar-rapport Grek rajna li il rapport ġim faħħar mis-setturi kollha ta' din il-Kamra Mandiċ bis xin zid lif u da telefon tijaj għaj illi dan il-rapport se jkun utli ħafna sabiex nużax għal xoli fil-fat. Niftakar anka konverzazzjoni bilaterali bejni u Sur Grek fi Strasburgu meta propju inti Sur Grek kontat għlej taħdem fil rapport u bla dubju nistanajt il-kontenut imma u koll l-approċ filosofiku tal-rapport tijak se jkun utli ħafna għal xoli. U kontet nislet ispirazzjoni kbira anka mill-kontatti li kena fil-passat. U nittama li rapport tagħna wkoll jenkom fid-deliberazzjonijiet ulterjuri tagħkom. Xtaqt nagħmel xiftit kummenti fid-dawl tal-prezentazzjoni tal-rapport grek, anka wara li rajt l-istess rapport, u sabiex ma niddizappuntakx sur president u l-udjenza forsi najt ukoll kelmtejn ta' aġġornament dwar ir-rapport tiegħi. Rapport grek, fl-opinjoni tiegħi, għandu il-mertu importanti illi jieġilet biex najdu hekk għall-approċ olistiku tas-suq intern. ċaġa ġdida fid dokument parlamentari imma wkoll fid dokumenti tal-Unjoni f'termini ġenerali. U minkejja illi fil-lingwa ta' rapport eh, ta' ħafna bej l-intern u dak li waħdini Nasab li suq wahdini jagħti idea aktar ċara tal-konċett. U dan għal tlet raġunijiet, nej minnhom ġa semmejthom meta għajna f'Diċembru. Jekk nitkellmu ma' ċittadini ordinarji fi stat membru partikolari u nitkellmu dwar is-suq intern, ħafna drabi mod leġittimu jazbu li qed nirreferu għas-suq intern ta' dak l-istat membru partikolari Tini raġuni kif għalet is-sinjura Stiller intern, il-kelma intern tista' twassal għal idea ta' protezzjonizmu f'dan l-Unjoni f'għajnej dinja ta' barra, nafu li din mhijiex verità, nafu li ħafna miċ-ċittadini tagħna u kumpaniji u ma' xettiċi dejjem aktar fuq is-suq waħdini għaliex jażbu li mhuwiex magħluq biżejjed u li se jkun detrimentali li njużaw lingwaġġ illi jagħti impressjoni ta' eluq fi dan l-Unjoni Ewropea, id-dejja eluq li fil-fatt ma teżistix. It-tielet eh, raġunija sfida. Il-mira waħdanija fis suqwa waħdin hija komunikazzjoni politika, sfida politika. Is-Sur Grek kien tisur President oħrajn saħħu fuq id-diffikultajiet kbar meta titratta fuq eh, dal-animal ekstram pissu waħdini mhuwiex mira fih innifsu wa strument naqbel perfettament u huwa setta affarijiet eh, illi jistaw jidru zbilanċati. Niftakar kem kienet ħaġa tal-biza meta kont ħadd eh, l-inkarigu tiegħi fil-bidu l huwa portafol etrogenju u komplikat fih dan il-Kommissjoni ħaġa tajba wkoll għaliex dan fisser huwa konċett pervażiv. ma huwa diffiċli ħafna l inti toħloq koeżjoni fih dan l-approċċ holistiku. U rapport Grek, f'opinjoni tiegħi, jagħmel dan b'mod tajjeb ħafna. Jiena naqbel ukoll miegħek sur President illi jekk Għandu jkun hemm azzjoni ta' segwitu m'għandix tkun forma ta' għat leġislattiv imma azzjoni iktar mill-li għat ta' suq wahdini azzjoni ta' suq wahdini parentezi għajowen nisab li żewġ konċetti għandhom jiena għandhom mhux biss il-perspettiva leġislattiva. Issa x'inhuma l-elementi ta' approċ olistiku għassu wahdini illi forsi għadhom mhumiex biżej żviluppati fir-rapport Grek. Provajt eh, naqra dan bċertu critical spin. Mm, jiena naħseb illi kien dejma żviluppajt kemm suppost imma anke dan minħabba il-limitazzjoni tal-kumitat tagħkom, il-kumitat imko. Imma dan jurik li hekk kif il-Kommissjoni Ewropea se jkollha tagħmel sforz kbir sabiex iżid il-koerenza tal-attività tal-14 jew iktar il-DG li għandhom xessu mas-suq waħdini anka fejn dan il-Parlament hemm ħtieġa għal approċċ aktar olistiku li xaqsam ix-xogħol parlamentari. Għaliex qed ngħidlek għaliex pereżempju inti titkellem fir-rapport dwar l-infurzar Madana kollu dan tamlu preferenza speċjali għal inforzar ta' direttivi dwar is-suq intern. Għanna spot aspett importanti ħafna dwar kompetizzjoni u regoli dwar l-għajnuna tal-istat, intom konċernati dwar dan b'mod limitat għaliex din hija kompetenza aktar tal-Kumitat Ekon, anka dimensjoni tat-taxxa, l-industrijali, soċjali, imma anka l-dimensjoni esterna tas-suq eh, waħdini li qed issir dimensjoni iktar importanti. Dawn id-dimensjonijiet mill-nista' nifhem mhumiex fil-kompetenza tal-kumitat tagħkom, imma li kont flokkom forsi mmur xi ftit milin u ngħid li dawn huma importanti ħafna wieħed irid iwassal approċċ olistiku għas-suq waħdini. Brabta ma' dimensjoni esterna industrijali xtaqt nagħmel osservazzjoni oħra. Jiena naqbel perfettament ma' l-orientazzjoni fil-rapport li tindirizzu l-konsumaturi u ċittadini. Kena minn għaljem zon niksbu mill-ġdejt il-fiduċa ta' ċittadini u tal-konsumaturi da dawk iċ-ċittadini u li sissa għadhom ma rawx l-applikazzjoni sħiħa ta' suq waħdini anka dak nil id-drittijiet non-ekonomiċi tagħhom fiħdan l-Unjoni Ewropea. L-istess l intrapriżi żaru medji, imma naħseb illi fil-snin reċenti rajna anka negozji fuq skala kbira illi dejjem qed jesprimu aktar dubju u xettiċiżmu u ma' anqas entużjasti fuq suq waħdini mill-passat u dan għandu x'jaqsam mal-dimensjoni esterna industrijali għaliex ħafna kompaniji kbar fl-Ewropa jgħidu l li konvinti illi s-suq waħdini għadu proġett importanti ma dana kollu kif nistaw naqdu s-suq intern u l-politika tal-Unjoni tal-Istat mal eh, kif nistaw nejnu il-minu b'saħtu fl-Europa u kol dimensjoni esterna u se jkun possibli għall-Europa tkun unika post fid-dinja fej ikonna infurzar ta' jnuna tal-istat kif suppost fil-waqt li fid-bqija tad-dinja m'għandniex regoli bħal da. Għal-astant jina nemmen illi ħajkun bżonn ta' tibdil marġinali, iżda sforz pedagogiku importanti biex jispjega illi nistaw nżommu ma ir-regoli tal-għajnuna tal-Istat u li l-Unjoni Ewropea qiegħed il-prinċipji ta' bejn il-gvern u l-kumpaniji fil-forums multilaterali fil-fatt is-sena diħla Franza ħajkollha l-presenza tal-G20 u dan hija ta' opportunità biex dawn il-puntijiet qiegħdu fuq l-aġenda tal-G20 disciplina tal relazzjoni bejn il-kumpaniji u l-gvern mhux biss fl-Ewropa l-ħar ftit minuti s-sur President nixtieq nagħti aġġornament qasir dwar ir-rapport tiegħi. L-iskadenza hija tmiem ta' April, jiġifieri kważi wasanna għall-iskadenza. Nispera li intom tifmu li jiena f'dan l-istadju ma nistax nidħol fitħabbir ħabbir dwar rakkomandazzjonijiet x'ser ikunu, xer ikunu hemm bosta iżda. Ikoll ngħid illi l-membri tal-imko m'għandhomx jistaġbu x'injaraw ir-rapport maħruġ għaliex intom ser taraw fil-fatt simpatija u sinerġija intellettwali. Jiena ħat ħafna mill-konverzazzjonijiet hawnhekk ġewwa l-imko 14 ta' Diċembru u jiena ċerti li l-konverzazzjoni llum sejra tiġi riflessa wkoll f'dan ir-rapport. Minn dakinhar illi ltqajna kelli konsultazzjonijiet palma talabni namel President Barroso l net mal-Parlament Ewropew mhux biss mal-Imko il huwa il-punt ta' referenza prinċipali tiegħi iżda wkoll mal-Kumitat ta' Krisi il-Kumitat ta' Monitoraġġ ukoll fid-dialogu tagħhom mal-Parlament u kelli dialogu ukoll ma' ħames gruppi politiċi l-Partit Port Alde, ICR, fost l-oħrajn kif ukoll l-SND U kif ukoll issa ħajkolli diskussjonijiet mal-gwe. Diskutejt l-approċċ għal suq waħdini u kol ma' President Buzek. F'termini ta' kunsill kelli żewġ laqat ma' President Trumpuj u kelli diskussjonijiet ukoll fil-Kunsill Ecofin u dak tal-kompetittività u fil- l-qad bilaterali li kelli u koll ta' inizjattiva tijaj mal-ministri li jitħlu fil-kompetenza ta' dawn il-konsilli. U individwi oħrajn minn dakinhar li ltqajna f'Diċembru ħarġu żewġ elementi importanti fid-dibattitu pubbliku illi jkomplu iżidu l-importanza u dimensjoni ġdida lis-suq waħdini l-ewwel nett. Rabti il-kriżi Griega. Il-kriżi Griega hija ta' tħassib għaż-żona euro, iżda fil-verità hija manifestazzjoni ta' problema ikbar u usa li hija innuqqas ta' konsiderazzjoni serja għas-suq waħdini. Kull ma jmur hemm realizzazzjoni dejjem ikbar li l-Greċja għandha problema ta' kompetittività illi titħol ukoll fil-problema tal-finanz tal-finanzjar pubbliku, L-iktar l-Internal Market Scoreboard ukoll il-Greċja hija pajjiż li ma tantx tmur tajjeb f'sens ta' inkorporar ta' suq waħdini fl-ekonomija f'bosta oqsma fil-fatt u ma l-integrazzjoni ekonomika li provdi is-suq waħdin imma permettitlux jidħol fil-pajis bħal mamlu stati membri oħra. Jena skantajt li jem sistema ta' kirjiet unqas ta' ftuħ illi iżom lura. Is-suq waħdini. Elementi ieħor li ħareġ fil dibattitu huwa il-governanza ekonomika. Jo l-gvern ekonomiku skont x'terminu preferu. U jekk aħna konxju wkoll illi l-kriżi d-diffikultajiet li għandhom manifestazzjoni monetarja per eżempju jiddependu minn as f'sens ta' attività u jina nifhem ukoll li President Van Rompuy jaqbel ma din il-linja illi l-ewwel net fejn jidħol il-Kunsill l-ewwel argument ta' gvern u governanza ekonomika għandha tkun integrazzjoni ta' suq waħdini u zin hija mhux biss kustjoni tal-żona euro, iżda wkoll, iżda anzi ta' 27 stat membru. Iżda partikolarment fil żona euro għandu jkun hemm konformità assoluta ma' suq wahdini biex jittieħdu kemm jista' jkun benefiċċji minn dan. Dawn kienu xi ftit kummenti dwar kif fl-approċ tiegħek fil-proposta tiegħek se nirrifletti seb li huwa komuni kondiviż, u ukoll l-importanza ta' argument tagħna biex iseħħulu hekk is waħdini kompla jieħu rwol ċentrali flok jiġi marginalizzat u nixtieq nagħlaq billi ngħid illi għan l-koll nkunu grati jiena żgur grat l-istur grek tal-li tana dan il-rapport illi huwa konkret u speċifiku fil-komponenti individuali iżda vejkolu u koll għal approċ olistiku. Grazzi ħafna. Well, I'd like to thank Professor Monti very much indeed. Ix nirringrazzja l-Istur Monti ta' karat ta' analizi profonda ħafna u aħna nishtiqu fatħer għanin il-koll naraw dan il-rapport b'rakkomandazzjonijiet ċari minkejja illi inti għadek ma t ħafna raġunijiet illi nifmu. Iżda ħer għanin ħafna biex naraw dan il-rapport. Dwar ir-rapport, nasab nista nitolbok t-kommenta fuq dan qabel nifsu d-debattitu. Nimmaġina illi inti ħatkun qed tippreżenta riżultati tar-rapport tiegħek fis-summit ta' Ġunju. Ma nafx għandu f'moħħu il-President Rompuy, Van Rompuy. Iżda anke fil-Kunsill ta' Mejju u jiena dan nistaqsieħ irridu nirriflettu dwar il-votazzjoni finali tal-rapport ta' Sur Grek biex ikun hemm emendi interessanti minnaħa tal-kollegi u niżguraw li ma nifutawx għal ħtart illi ma jkunx jista' jiġi ikkonsidrat f'dawn id-diskussjonijiet. Ma nafx l-istennijiet tiegħek x'inhuma dwar il-preżent dwar il-kalendarju tiegħek għall preżentazzjonijiet iżda nixtiequ noqorbu lejn dan. Grazzi sur President, naħseb li dan huwa fl-interess ġenerali illi inżommu din il-koerenza tal-kalendarji fil-fatt. Għalija l-użu ta' byproduct ħajkun fidejn il- ħajkun fidejn il-presidenza jina nadi rapport f'April u mbagħad President Barroso jiddeċidi x'jagħmel f'termini ta' sostanza, kif ukoll ta' ipproċessar. Intom rajtu illi fil-programm tal-Kommissjoni li għadu kif ġie adottat hemm indikazzjoni illi L-inizjattiva jew il-paper ma nafx it-terminoloġija eżatta użata mill-Kummissjoni illi suppost tastilhom f'April imbagħad ix-xogħol jissokta wara dan. jista' jkun li xi xogħol jgħaddi għal Kunsill ta' Ġunju, il-President tal-Kunsill wera interess fuq dan is-suġġett u l-inti semmejt ukoll il-Kunsill tal-Kompetittività meta jinkontem fl-ewwel ta' Marzu għal skambju opinjonijiet mal-Ministri il-Presidenza Spanjola tal-Kunsill tal-Kompetittività semmiet l-intenzjoni tagħhom illi jistedinuni għal konsil tal-kompetittività fit-tmim ta' Mejju la darba il rapport jinħareġ. Jidispeċini ma nistax nidħol fiktar dettal minn hekk. Iżda jiena involut ħafna fit tfassil iktar mill fl-istadju ta' marketing ta' xoli. I think that was very helpful anyway. Grazzi ħafna entna bil-kummenti tiegħek. Kollegi, għen komplu issa bid-dibattitu. Nishtiq issa indaħal il-kommissjoni. Nasab nistaw nikkonkludu l-ewwel rounds ta' interventi. Fadli nasjaw nofs, ġifri. fadli ħafna ħin. Għandi Sur Campos, Kreuzmann, Sur Tun, imbat Tini round, Ramp, Signora Rapti u Signora Gaplart. Mr. Rushford u koll għal round 2 u Signora Crossford għal round 1. Nibda għu b'Signor De Campos. Grazzi, Sir President jina sejjer nindirezza il-rapport ta' Louis Grek u ħan nirreferi u kol għal dak li il-professur Mario Monti għalilna illi qiegħed hawnhekk fostna llum. Ir-rapport Grek huwa rapport importanti. Jiena nemmen illi se jkun hemm bila għal mod ta' kif u ħadem fuq il-kustjoni ta' ċentralità tal-konsumatur. Aħna l-kol tkellimna dwar kompetitività, servizzi finanzjari, kummerċ. U hawnhekk xtaqna jkollna referenza ċara għal dan ta' dawn il-punti. Dan ma kienx il-kas f'dan il-rapport. Nasab kellhom ikunu iktar prominenti dawn il-punti. Nasab Mannix nqedu t-tamit kollha tagħna f'daqqa u għandu jkollna approċċ strutturat. Għana konxi li s-suq huwa ċentrali, servi biex jisodisfa il-bżonijiet individwali kif ukoll il-bżonijiet tas-soċjetà. Ir-rapport jettina xi ħaġa iktar mill-li bażi biex naħdmu huwa rapport illi għandu tal tarwol importanti ħafna. Eħx jimxi parallelament mar rapport tal-professur Mario Monti. il rapport jġbet l-attenzjoni fuq kustjoni fondamentali meta jitkellem meta jitkellem dwar iblukkar fl-istati membri. U għandu raġun l-għalix l-istati membri u mux qed jaħdmu bl-idea illi huma għandu għandu jkollhom fidejhom is-suq waħdini. għall-istati membri u ma jiġu lura mill-Brustell u għandhom xi obbligu li jiftħu s-suq tagħhom. so, fejn hemm ħafna nuqqasijiet, pereżempju fis-servizzi soċjali. Jgħid jib jibġi fuq livell Ewropew u għal qed nippruvaw gradwalment nintroduċu is-suq fejn għandna s-suq internazzjonali għal benju servizzi fil-waqt li fl-istati membri huma mhumiex kuntenti li għandhom jamlu dan. Mhumiex konvinti fis-suq intern. Għadda sant f'dawn ċirkustanzi aħna nemnu il-jissupposta din inkomplu bil-politika passi żgħar Is-swieq huma ċbir ta' ħafna elementi differenti. U għana nkunu selettivi meta nażlu dawk l-oqsma fejn ħajsir progress iktar maġġel. ħalli ma jkunx hemm frustrazzjoni fin-nies meta jaraw l s-suq mhux qed jiftaħ stant malajr, trid tkun selettiv. Il-kustjoni l-oħra hija li commerce din hija kustjoni li nimxu pass bil-mod u mhux maġġel. Ħajkun kenna workshop dwar l-e-commerce u kien hemm ħafna kumpaniji kbar illi kellmuna f'ċertu isma f'ċertu pajjiżi kien hemm suċċess kbir fejn jidħol l-e-commerce. Iżda hemm diffikultajiet bħal pereżempju fejn jidħol il-vet. Jew inkella meta ma jkunx hemm konfidenza bejn il e commerce transkonfinali. Madana kollu l-e-commerce qed jagħmel żvilupp qed jespandi bil-mod il-mod inkis inkis kważi. Hemm ostakli iżda fl-iżvilupp ta' swieq bħal e-commerce illi bil-mod anki aħna jkollna nindirizzawhom. Jiena impressjonat ħafna bl-entużjażmu li rajt. Dak li jixtieq jagħmel u illi jibni s-suq intern u jekk naraw il-proposta ta' Louis Grech fejn jissuġġerixxi approach full stage jekk dan huwa l-approċċ li ħanażlu hija fidejna. jien m'għandix esperjenza hawnhekk ma nafx hekk għat uniku huwa l-aħjar approċċ huwa possibilità. Forsi lat dan l-att hija xaġa nistgħu naqdu flimkien mal-proposta tal-Lewis Grek biex inkunu iżjed attivi li hija xi ħaġa nixtiequ koll Grazzi ħafna. Nixtieq nagħmel analogija ma' dan is-Small Business Act. Kien ħajkun hemm punti kemm leġislattivi kif ukoll mhux leġislattivi. Ġifieri issa nistgħu ngħaddu għas-sur Ġenta Felitis? Is-sur Grek umbat se jidħol fid-diskussjoni u s-sinjora Brompton umbat u jina lest naddi l-mikrofonu l-ura l-professur Monti jekk kun jixtieq jagħmel xi intervent ieħor. Grazzi, Sur President. War li kalli il-privileġġ il nisma l-Professur Monti nixtieq nirringrazzjah tal-kommenti li li jagħmel kemm fuq rapport ta' Sur Grek iżda wkoll fir-rapport jew stess. Ħajkonna laqa miegħu fil-fatt il-grupp politiku tiegħi diġà batna it-trab xi opinjonijiet dwar il-pożizzjoni tagħna dan il-proġett iżda aħna ħerqanin ukoll għal taħdidiet bilaterali illi sejri segwu. Nixtieq nenfasizza il-kommenti li għamel li huwa jaqbel propju fuq il-punt tal-qawmim il-ġdid tas-suq intern, aħna kuntenti ħafna illi dan qiegħed isir b'mod mentalità ġdida U fir-rapport hemm ħafna minn dak li aħna nemnu. U dawk il huma ta' xeluk kienu xettiċi ħafna fis-suq intern u ħana kontenti li qed naraw viżjoni ġdida ħsieb politiku ġdid tal-qawmien tal-suq intern. Għana nixtuq nenfasizzaw il-fatt li kun jien kontent ħafna il-rapport tas sur Grek fil-qalba tal-vizjoni tiegħu għandu l-konsumaturi u l-imprizi ta' rumedji u jinvolvi l-ċittadin u koll f'dan l-approċ u importanti illi huwa ma jqafx dak li huwa ta' interess finanzjarju zeħres lejn id-drittijiet ta' ċittadin protezzjoni tal-konsumaturi għadha sant nispiċċa billi ngħid illi sabi ħafna illi naraw is-suq intern soċjali bħala pedament u l-konsumatur u ċ-ċittadin ikollu rwol importanti u nixtieq nirringrazzja kemm lill professur Mantu kif ukoll l-Istur Grek. Uh, now, Mrs. Tun. Sena dwa Signora Tun. Grazie President. Grazie President, kena ħafna kontributi f'dan id-dibattitu fej bosta nies qalu li s-suq intern huwa ferm importanti għall ewropa però bosta ġabi aħna smajna li rajna li ċittadini tal-Ewropa ma jistawx jifmu dejjem nisimgħu li l-Ewropa għandha tkun fil-qalba taċ-ċittadini Pero jekk naraw il-Ġermanja pereżempju hemm design MEP u 80 miljon persuna u għallura din kwistjoni hija diffiċli ħafna. Nasab l-ħaġa li għanna namlu hija li nassiguraw li il-vantaġġi tal-Ewropa jiġu mifhuma mit-ċittadini. Għam bżon ta' sistema ta' maniġjar U dan ikun qed jinteressa l-interessi tal-ċittadini tal-gazzetti l-kbar, per eżempju. Il-gazzetti li jinraw l-iktar huma dawk lokali u dawn spiss laqas qatt ma jitkellmu fuq l-Ewropa jew ikelli jitkellmu fuq l-Ewropa b'mod negattiv. U allura naħseb li mezzi oħrajn tal-medja bħal pereżempju l-internet jistgħu jgħinu l-ċittadini biex dawn ikunu jistgħu jifmu b'mod aħjar li l-Ewropa qed tipprovatejhom. Kwizjoni importanti ħafna kienet eh, roaming roaming irħas tal-mobile, u din kienet xi ħaġa li ċittadini fehmu. Jekk ser ikonna per eżempju charges uniformi bħal meta n-nies jiġbdu l-flus mill atm din hija xi ħaġa mbagħad li n-nies jistgħu jifmu inqas jekk per eżempju aħna nagħmlu eh, charges ta' per esempio 5 euro meta huma jiġbdu l-flus mill-ATM din hija xi ħaġa li nies iva jistgħu jifhmuha, però trid tispjegajilhom din il-ħaġa, trid tispjegalhom li hemm ehm, charges għal meta inti tiġbed il-flus. Il-kwistjoni hi li inti meta tara n netwerk tal-banek ġewwa l-Ġermanja Bosta nies jaraw dawn il-banek il-kbar b'networks kbar tal-ATMs u ma jistawx jifmu għalfejn għandu jkunem hemm dawn um, il-charges. Aħna rridu allura forsi nisforzaw lil banek biex ħalsu dawn il-flus u mux namlu nasu l-pis fuq iċ-ċittadini. Irridu nurru l-Europa li l-Europa ċittadini l-Europa hija xi ħaġa tajba jekk il-banek jistgħu joffru dawn is-servizzi għalihom, m'hemmx raġuni għalfejn noqogħdu inwaħlu għam il-flus il daw iċ-ċittadini. Irridu nuru li l-Ewropa hija favur taċ-ċittadini u dan ser ikun ta' vantaġġ għalina. Hemm bosta vantaġġi għall-Ewropa, mod partikolari fi żona euro f'Berlin riċentament l-uffiċi ta' dwana u l-amministrazzjoni rċivew ħafna l-menti mit-ċittadini għaliex huma ma setgħux jifmu il-mod ta' kif l-affarijiet kienu qed jiġu organizzati. L-istess japplika għal Solvit per eżempju, fost l-oħrajn. Għawek ċittadini naħseb li għandhom ikunu konxi tal-benefiċċji li joffri is-solvit. Għaliex inkella aħna ser niċievu ħafna iktar ilmenti min-naħa taċ ċittadini tal-Ewropa. Irridu nispjegaw kif taħdem l-Ewropa u per pereżempju kif taħdem solvit għanna opportunità li nikkonvinċu l-nies bil-vantagġi tal-Ewropa. Dak li għanna namlu għallura biex nikonkludu, biex nikonkludi, jgħalli immaġini iktar umana tal-Ewropa. Uneżaw il-medja u koll il-gazzetti lokali biex ikunu nistaw um, nuru l-vantaġġi tal-Ewropa. Per eżempju, darba kull ġematejn namlu artik, nikdu artiklu f'dawn il-gazzetti lokali. U dan jisir ikun ta' vantaġġ kbir għalina. Forsi jkollna xi servizz ta' marketing Ewropew li jispjega lil media lokali x'inhuma l-vantaġġi tal-Ewropa u din ser tkun xi ħaġa tajba ħafna kieku nistgħu nagħmluha. U dan jippermetti lill-Ewropa biex ikollha immaġni iktar umana. Grazie ħafna Reitzman, Kreitzman, issa Signora Thorn. Grazzi, jena kontenta li qed nara li grazzi rapport ta' Sur Grek, aħna għanna dibattitu daqshekk interessanti u grazzi wkoll għas-Sur Monti. Jena nispera li dan is-suġġett ser ikun rikorrenti. Għaliex meta aħna intemmu il-kelma frustrazzjoni miċ ċittadini Ewropej, din itkun isa sors ta' ta' dwejja. Għaliex is-suq uniku kien l-ikbar kizba tal-Unjoni Ewropea. Din kienet kizba kbira ħafna u ilna nisimaw li ċittadini huma frustrati bis su waħdieni. U Dan ġara għal żewġ raġunijiet pratikament. L-ewwel għaliex l-informazzjoni kienet insuffiċenti u xi kwistjonijiet ovvji ġew konsiderati bħala suċċess, però xi ċittadini ma jistgħux jibbenefikaw mis-suq uniku u xi ċittadini ġew informati b'mod ħażin Minn naħa l-oħra, it-traspożizzjoni tal-liġi tal-Komunità Ewropea ma kienx ta' suċċess bisħieħ u allura jien qed naħseb jekk aħna nistgħux nippermettu il- ħelsin bażiku pereżempju tal-Unjoni Ewropea. Eżempju, is-saħħa ġiet imsemmija bosta drabi hawnhekk dan id-dibattitu. U pereżempju, jekk il-kumpaniji tal-assikurazzjoni ser jitlu fis-suq u per eżempju il- professjonisti mediċi jistaw joffru servizzi tagħhom u mbagħad aħna nirrikonoxxu id-diplomi u l-kwalifiċi u jekk il-mediċina sur se tkun disponibbli fl-Unjoni Ewropea kollha, dan ser ikun qed iżid valur mizjut, jagħti valur mizjut għall-Unjoni Ewropea. Ukoll kumpaniji ser ikunu f'pożizzjoni aħjar biex ikunu jistgħu jaħdmu b'mod aħjar. U għal daqstanti jew nieħdu dawn iż-żewġ aspetti in konsiderazzjoni jekk il-banek ser ikunu qegħdin jagħtu s-servizzi tagħhom u jiena nkun nista' nħallas bil blissi card, din hija xi ħaġa tajba, però iċ-ċittadini Ewropea għandhom għal inqas issa iridu jużaw tlet cards differenti għaliex boħda mhix biżejjed. Allora rridu nagħmlu xi ħaġa biex iċ-ċattadini ma jħossuhomx frustrati b'dawn is-sistemi. Ejja allura naraw per eżempju li hemm differenti fil-prezz tal telefonati hemm nitkellmu dwar ir-roaming, hemm bżonn ta' xi tip ta' kompetittività fl-Unjoni Ewropea fejn il-kumpaniji jikkompeti u mhux l-istati membri, pereżempju Franza, l-Belġu u l-Polonja. Il-prezzijiet huma differenti ħafna bejn dawn il-pajjiżi. U allura meta nitkellmu dwar suq uniku suq miftuħ, il-telefon tiegħi is ġoddar ġewwa Brussell ma jistax ma jistax jirċievi telefonati minn Brussell u ma nistax nikkontatja lil kumpanija għal xi raġuni. Aħna wkoll tkellimna dwar e-commerce. Jekk aħna rridu nixtru prodott per eżempju minn pajjiż ieħor differenti, aħna nirċievu l-informazzjoni li dan ma jinsabx ġol reġun tagħna. U dawn huma miżuri diskriminatorji. Firgwar tal-vakanzi Per eżempju, il-biljetti tal-ajru jiswew differenti minn skont, skont fejn inti tinsab. Per eżempju, jekk inti tisifer minn Londra u tinsab f'pajjiż ieħor inti se tixtri il-biljett ġewwa Londra jew fir-Renju Unit bi credit card li ġiet maħruġa f'dan il-pajjiż partikolari. Per imbagħad dan il- il biljet ma jistax jinxtara minn pajjiż ieħor u tkun qed tuża credit card differenti. Jena nemmen li għanna bżon nikkooperaw iktar mill-lib mal-parlamenti nazzjonali u naraw kif il-liġi tal-komunità tiġi implementata. Ir-rwol tagħna huwa li nikkreaw atmosfera xirqa fissu waħdini u nikkomunikaw iktar maċ-ċittadini Ewropej u niprovdulhom iktar informazzjoni dwar kif is-suq waħdini għandu jaħdem. Is-suq waħdini miħux teddida ma jagħmel l-ebda teddida għaċ-ċittadini Ewropej ċertament, però huwa probabbilment waħda mill-ikbar opportunitajiet li għandna fl-Ewropa. Uh, Mrs. Uh, Corazza Bilt for me next. Is-Sinjura Corazza Bilt imbagħad is-Sur Karas ingħaqad magħna u għax-shadow tal-PPE u ser indaħlu fl-ewwel round. Mbagħad is-Sinjura Rabti, is-Sinjura Geparta u Sur Rochefort. Per u ukoll nisma' minnaħa tal-Kummissjoni u xi kumenti tal-aħħar minnaħa tas-Sur Grek. Sinra Korezza Bilt, grazzi ħafna jiena nixtieq nifraħlek għall-opinjoni tiegħek dwar inizjattiva politika tal-Unjoni Ewropea għal su favur iċ-ċittadini. U jiena kuntenta li s-Sur Monti wkoll jaqbel miegħek. Ħafna minna wkoll jaqblu dwar dan u nipprivaw nkunu kreativi biex nsibu mezzi ta' kif nikkomunikaw dan. Issa dwar l-immaġini ta' din il-mara li semmejna aktar kmieni, jiena jkolli ngħid li din il-mara għandha tkun b'saħħitha ħafna biex tkun tista' tiġġieled il-kompetittività globali u tiffaċċa l-kompetittività globali. Dan huwa l-qofol ta' kollox aħna rridu nkunu kompetittivi. Dan ifisser li għandna bżonn ta' kwalità, innovazzjoni u teknoloġija. Għal-daqsant jina kont kontenta li smajt li s-surmonti meta għalli għanna bżon ta' approċ olistiku. U, fl-opinjoni tijaj, il-riċerka u l-izvilup għanda tiġi imnizla fil-rapport tijak, Sur Lewis. U kol hemm kwistjonijiet bejt kabbir u welfare. Nixtieq infakkar lil kulħadd li huma l-SMEs li huma s-sinsla tas-suq uniku. Dan huwa l-iżvilupp ta' kumpaniji żaru medji li ser jagħtu iktar xogħlijiet lura l Ewropa. Rridu nagħtu fondi l politika soċjali. Naħseb li hija ħaġa tajba ħafna Lewis li inti tkellim dwar id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa. Min se jagħti l-fondi lil welfare. Aħna għandna bżonn ta' tkabbir ekonomiku biex inkunu nistgħu natu fondi lil politika soċjali. Għandna bżonn Manix bżon iktar ideoloġiji dwar il-tkabbir u l-welfare. Aħna rridu nkomplu nibqaw niftħu iktar u mux namlu protezzjonizmu, rridu neħu l-burokratija u nimplementaw il-Small Businesses Act. U kol, kif diġa għal naħseb li għaffermi importanti li aħna ninkorporaw l-eżempju reali tal-Greċja il-kwistjoni miex li ma nimplementawx leġizlazzjoni li ġaġi adottata fis-suq uniku. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nafsu li l-istati membri biex bekk ikunu trasparenti u jagħmlu rapporti fuq l-implementazzjoni ta' leġizlazzjoni ġa eżistenti fis-suq uniku. Il-ħolma tiegħi u l-viżjoni tiegħi hija li aħna nkunu nistgħu nikkomunikaw liċ-ċittadini tagħna li s-suq uniku mhijiex qiegħed hemm għall-kumpaniji. Din hija diviżjoni ideoloġika li dak li għotajab għal kumpaniji u għahazin għal konsumaturi. U dak li ser namlu biex nibenefikaw li konsumaturi ser jabti jamel pis fuq il-kumpaniji. Pero aħna rridu nikkomunikaw li issu uniku jista' jkun ta' benefiċċju kemm għall kumpaniji kif ukoll għaċ-ċittadini. Is-sur Kara se jogħġbok. Schön, dass Sie President Sur Monti, tajab li jataw fostna l-darboħra. Naħseb li għandek tkun il- l-advisor permanenti għonek fil-kumitat tana u tkun il ħin kollu maħna. U koll nishtiq nirringrazzja l-Sur Grek għal kooperazzjoni tiegħu. Naħseb li l-koll dimna flimkien ma tajjeb ħafna. Il-rapport qed jiġi tradott bħalissa, però hemm qatt ta' kwistjonijiet li għadhom miftuħin u dawn għandna u ndiskutu. Is-Sur Grek għamel proposti tiegħu u issa huwa fidejna il-membri li nkomplu naħdmu fuq dak li provdilna u nippreżentaw l-emendi. Jiena għandi problema bil-proposti tas-Sur Monti dwar kif nistgħu nsaħħu suq intern u nimplementaw trattat tal Lisbona fis-suq intern. Minna ħal l-oħra aħna qegħdin nitkellmu dwar l-Ewropa tal-2020 u jiena inħoss, marħoss li il-grupp ta'kom, grupp ta' ħidma ta'kom ta' l-istrateġija tal-2020 qed jaħdem flimkien fil-Kummissjoni u fil-Kunsill. Il-kwistjoni hi li s-suq intern għandu potenzjal u dan huwa instrument importanti ħafna għall-implementazzjoni tal-2020. Għalija, l istrategija tal-2020 mhijiex għan iżda hija strument hija xi ħaġa li ħarġet minħabba l-kriżi ekonomika finanzjarja minħabba l-globalizzazzjoni u meta tiġi implementata fil-forma ta' proġetti, aħna ser jkollna bżonn l-istrumenti xirqa Ewropej u dawn kollha irridu jaqblu fl-imkien. Aħna għandna għatanijiet u taridiet, però skont jien m'hemmx biżejjed informazzjoni biex bekk daw kollha kun jistgħu jaħdmu fl-imkien. Ukoll jekk aħna nanalizzaw l-oqsma li għandhom ċinqasijiet fis suq intern, per eżempju, politika tal-edukazzjoni, tat-taxxa, servizzi soċjali, għalissa dawn il-kwistjonijiet għadhom qed jiġu trattati fuq livell Ewropew. U jiena naħseb għallura għandna bżonn ta' tmexxija iktar saħħitha minn naħa tal kummissjoni u naħa tal kunsill Jiena Napellalkom li fil-proposti tagħkom tassiguraw li l-Parlament Ewropew jiġi inkluż fil-proposti tagħkom bħala leġislatur biex bekk il-Parlament ikun jista' jagħmel il-kontribut għal din il-koordinazzjoni neċessarja li kont qed insemmi għal dawn il-politiċi u kwistjonijiet oħrajn li ġa semmejt servizzi soċjali, edukazzjoni u dawn mhux biss ma jibqgħux jiġu trattati biss fuq livell intergovernmentali. U allura bekk inkunu nistgħu nikkoordinaw b'mod aħjar. Jiena naħseb li nista nies tal-Ewropa huma ħafna iktar il-qoddim minn ħafna gvernijiet u politiċi għaliex huma qed jirrealizzaw x'inhi l-kompetenza tal-Kummissjoni tas-Suq Intern, però qed jiqisu din bħala xi ħaġa li qed tervjeni fil-kompetenza nazzjonali u dan għaliex għax dan ġara għaliex aħna ma fassalniex il-bażi għal eh, sforzi koordinati fuq livell Ewropew fi dan is suq uniku, suq intern. Nixtieq eh, nirringrazzjawkom għal proposti li għamiltu. U koll il-bini tal-ħames eh, libertajiet fis-suq intern ir-riċerka u l-iżvilupp hija wkoll xi importanti ħafna. U dan se jippermettilna li niżviluppaw l-2020. Din hija xi importanti allura rrid nikkomunikaw biċ dak li qed nagħmlu lill-medja u liċ-ċittadini tal-Ewropa biex nikkonvinċihom li dan huwa l-aħjar mod biex għandna nagħmlu. Grazzi ħafna, kien hemm diskussjoni twila qabel wasalt fuq il-fukar fuq il-Visjoni 2020 fuq dak kwistjonijiet li jista' jsaħħaħna. Naddu s-satini round. Jekk ġabkom zammu fil-qosor għalix eh, nishtiq li surmonti rispondi bat ikonna u kol risposti fuq l-iskedi u kol forsi sur grek jgħamil konklużjoni. Sur Rapti, sur Gebhardt u sur Rochefort ta' tini round. Signora Rapti l-ewel. Efkaristo και kirje κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα σημεία πάρα πολύ Grazie ħafna, Sur President. Erba punti fil-qosor. Iktar kmini ressaq żewġ mistoqsijiet li Sur Monti. Kif għandu l-intenzjoni illi jibdel id-dilemma bejn is-suq u s-solidarjetà fl-aspett soċjali. U kif sej xejjen din id-dilemma? Jina u kol, kemm xejn ottimista fid-dawl tal risposta illi rċevejt. Però qed nistenna il-verżjoni aħarija tar-rapport. Nifhem illi kontattejna numru ta' esperti, numru ta' kontatti. Ma naħsibx li din xi ħaġa ħażina, ma dan ukoll ma naħsibx li smajt li s-surmonti jgħid illi fil-kontatti li kellu tkellem ukoll ma l-imsieba soċjali. Persuni mill-Komitat ta' Dritti tal-Bniedem ukoll. U naħseb dan l-aspett għandu jkun inkluż ukoll. Din id-dimensjoni ta' kwistjonijiet hija wkoll marbuta mill-qrib mal-wiċċ tal-Ewropa, l witx uman tal-Ewropa. Aktar minn hekk ukoll il-kwistjoni tal-kriżi griga. Jiena segwej dak l-intqal U jek permetti li xtaqt najt illi il-krizi griga għanda dimensjoni Ewropea u koll. U koll il-biraħ smajt b'attenzjoni il-diskors ta' Van Rompuy u eh, kont sodisfatta meta smajtu jgħid illi wara l-kriżi fil-Greċja l-Ewropa talmet lezzjonijiet importanti u li ħad tkun fuq qoddimnet fazzjoni preventiva. għalkemm l-affarijiet kienet iseħħu fil-Greċja il-Komissjoni ma segwit bil-reqa bizzej dak li kienet iseħħ. Xtaqt nassigura għal dawk li tkellmu dwar dan li issa għandna gvern ġdejt soċjalista fil-Greċja fil-Greċja u issa qed prova jisolvi problemi. Għandkom raġun meta tajdu illi l-ewwel kellna trasposizzjoni bil-mod ħafna ta' leġislazzjoni komunitarja f'liġi internazzjonali u sa' sena li għaddiet kont membru parlamentari nazzjonali l-ħames snin u nassigurakom illi fl-oppożizzjoni il-Partit Soċjalista Grek stieden lill-gvern sabiex itaffi għaddew minn fit-trasposizzjoni. Xi kultant dak li tajt fl-oppozizjoni intessa ġalla darba tkun fil-gvern. Pero dan mhuwiex verità għal kastana fix-xhur li ġejjin sa Ġunju, per eżempju. Id-direttiva dwar il-ftuħ ta' professjonijiet se tkun trasposta fliġi nazzjonali. Grazzi ħafna tal-li tajtna l-assigurazzjoni tiegħek, is signora Geffard. Grazie ħafna. Jena ġa kelli l-opportunità li niddiskuti il-rapport grek Pala da kien qabel ma smajt minant is-sur Monti. U xtaqt nemm reazzjoni għal kontribuzzjoni importanti tiegħu. L-sur Karas ngħidlu l bira fil-laqgħa tal-koordinaturi. Iddiskutajna l-fatt il-rapport Grek jista' jkun kontribuzzjoni minna ħatana għal Viżjoni 2020. Hija kwistjoni ta' kif infasslu is-suq intern għal konsumaturi kif ukoll għal ċittadini. Għal daqstant ma naħsibx iż-żewġ partit huma separati huma parti integrali ta' diskussjoni. Hemm żewġ kwistjonijiet li xtaqt nitkellem dwarhom u li wkoll issemmew mis-Sur Monti. Jina naqbel perfettament miak, meta tajt li l-kriżi ekonomika u finanzjarja u rrit illi protezzjonizmu għadu ħajju reali ħafna fi stati membri jirrapprezenta problema għal gvernijiet fl istati membri u mżon nġildu niġġieldu dan il-fenomenu b'mod kollettiv. M'għandniex governanza ekonomika Ewropea jidher li dan kien il-lingwaġġ li użajt. Però dan huwa qasam li fuq għana naħdmu. Lisbona it-tina bażi sabiex nagħmlu dan u nittama li dan ikun rifless fir-rapport aħħari tiegħek. Jiġifieri illi il-ruoli ta' Sur Van Rompuy u l-Baronessa Ashton mumiex ruoli vojta minar użu ta' xejn, imma importanti ħafna setturi eh, essenzjali. U rwol, eh, dwat dwar ir-rota, Sur Van Rompuy, bħala mexxej tal-gvernijiet fil għad dibattu t interessanti għaliex is-Sur Van Rompuy jrid illi jkun hemm oqsma komuni illi jinstab bej il-partit kollha involuti. U jina naqbel meta titkellmu dwar is-semantika l-idea tal-suq intern huwa kunċett diffiċli li ġgvernijiet nazzjonali meta jitkellmu fuq suq intern, meta jisimaw suq intern jazbu is-suq lokali. U bqija tad-dinja meta jisimaw suq intern fl-Ewropea jgħidu daxiru għal daqstant hemm bżonn nitkellmu dwar suq komuni. Dan il-konċett ta' aspetti komuni huwa aktar faċli twassal liċ-ċittadini mill-kelma intern. Għal daqstant naħseb illi tajjeb infasslu dan riflettu dwaru Issa, Dwar l-approċ komuni dwar dan, punt importanti wkoll. Forsi risposta l-Sinjura Goze wkoll naħseb il-rapport tal-Louis Grek huwa bil-kontra dak li kontet wissi għali hint ġveri jkun perikolus li jkollok ideoloġija għatwaqif ta' swieq kontra konsiderazzjonijiet soċjali. Le, l-idea li konna politika soċjali dik għal protezzjoni tal-konsumatur li naqdu għama prinċipji tas-suq. U bla dubju, dan se jwassal situazzjoni fejn fija jirbaħ kulħadd in-negozji, il-konsumaturi jekk tilvolvi il-kulħadd fil-ħsieb involut. U jina nemmen illi dan huwa l-aspett il-ġdid fl-approċċ illi qed insegwu llum u li kien spjegat mis-Sur Monti bħala kisba fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jek aħna naqbdu nitri, mela allura naħseb li se jkollna aktar appoċ mit ċittadini għall-Unjoni Ewropea. U anka għal dak nannu xaqsam issu wahdini. Finally, Mr. Rochefort. Merci, Président. Tout à l'heure, dans la première intervention... Sir Rochefort. Jiena dejt niddiskuti Anzi ġad diskutejt il-rapport grek u għaddejt għal-rapport Monti. Iż-żewġ rapporti ma komplementari. It-tnej fil-fatt naraw punti ta' konverġenza bejnietom. Professor Monti, inti tkellim dwar approċċ olistiku, dan għanna nidu nota tiegħu, approċċ olistiku huwa mod kif ikollok perspettiva wiesa. U jiena minix imma ħasseb dwar jekk il-rapport grek immorx li l-in mill-parametri fuq l-effetti fuq il-konsumaturi. Naħseb li rridu nuru illi hemm rabta bejn dawn iż-żewġ approċċi u l-protagonisti ewlenin f'dan il-qasam. Dalodu, edna li rridu neżaminaw għalfejn hemm tant suspetti nuqqas ta' fiduċa fl-imħoħ ta' ċittadini għal rigward ta' swieq. Dan japplika għal membri oriġinali u kol ċittadini qed jgħidu iva suq waħdini, kompetizzjoni intensifikata, eh, rilokazzjoni, telfin ta' postijiet ta' xogħol daw li jasbu ċittadini jekk ma nix ngħidu li jekk inżidu u nsaħħu is-suq eh, waħdini fisser ġlied ġlieda kontra il-qatt, ma se nikkonvinċu ċittadini uħut jistaw jgħidu illi jisuq waħdini qed jostakola drittijiet tal-konsumatur. Però l-konsumatur jridu ntuhom prezzi taħjar. Meta niġu għal eh, sistema ta' telefons u sistemi bankarji, il-konsumatur qed jara il-kontra però għan operaturi telefoniċi u banek illi għandhom approċ mux tant validu għal dak l-għandu xaqsam il-konsumatur. Għalfek ikollok pakketta servizzi si pli l-affarijiet inbidlu kompletament minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea. Għalfejn l-affarijiet tant ivarjaw minn pajjiżek. Jekk iridu nsaħħu so intern, hemm bżonn immorru lilin mill-forzi u weħedhom għaliex huma xaktar xie promuovu eh, xejriet lejn oligopoli u naħseb illi professur Monti tkellem dwar dan fil-passat. għal konsumaturi hemm inkomprensjoni doppja. Et jissu l-affarijiet pjuttost irħas? Ma kollu irridu nħarsu lejn is-solit wara dan il-beħ u u wkoll. E permettu li nikkonkludi billi ngħid il konverġenza bej l-approċċ eh, tagħkom Nabil ma dak li għal onorevoli għozza Boħna jgħin bżonn nħarsu l-qoddim, nħarsu lejn riċerka u żvilupp lejn investiment għaliex dawn ħajkunu punti kritiċi. Mistaqsija Sur Monti? il-koll nisam ninżammu ostaġġi mill- qasam li fiħna ġiċu, għamnek għanna kompetenzi pala komitat. Oħrajn huma responsabli għal ta' kontra l-qat, per eżempju. Mudana kollu? Jekk xaħat ikun xorob xiftit iż-żejjed u għat fitta xiċwivet, tel persuna xaktarx tfittex iċrivet taħt il-daw ta' triq sabiex jara waħjar. Jina naħseb illi forsi hemżon inħarsu lilin mitx għatrivet tagħna lilin miż-żona illi hija dawla mid-daw ta' triq. Naħseb li hemm messaġġ kemm xejn aktar wiesa li rdu nwaslu l-partit interessati u l-konsumaturi li xumma wkoll għandhom Eh, jerfaw responsabilità ma wkoll rridu jerġaw eh, idawru r-rota biex ngħidu hekk. Iva, ħanalqu issa? Naddu li sinjura Brompton u bat forsi ikonna kemtejn ta' risposta mis-Sinjuri Monti u Sur Grek u forsi dan irnexxin l-amluħ 20 minuta. Grazzi ħafna sur President tal-li tajtni l-kelma, jien qed nirrappreżenta l-Kommissjoni, qed nirrappreżenta id-DG għall-suq interna hawnhekk. Xtaqt nagħmel numru ta' kommenti fuq ir-rapport la bozza rapport tas sur Luis Grek. U ngħid fil fis kol. ukoll. Aħna naqblu mal-linji ġenerali tal-rapport grek, analizi tal-situazzjoni tas-suq, diffikultajiet li qed ifaċċa s-suq. Hemm diffikultajiet li ma nsibx fl forsi semmew minn uħum ma nafx. U jekk fl-inkjetiet u diffikultajiet kollha jkollna stampa aktar ġenerali ta' li jem eh, fiħdan is-suq is-swieq idu niżguraw illi is-suq u l-ħidma tassu ikun konċiljat mal anijiet ambientali u soċjali li nsibu fit-trattat. mill perspettiva tagħna, l-Kummissarju Barnier jidhirli li ressa il-punt fih dan is smigħ qudiem il-Kumitat Parlamentari, effiċenza tas-suq trid tkun disponibbli għaċ-ċittadini fl-interess tagħhom. U jiena naħseb li dan il-punt sar b'mod ġus, naħseb li hemm interessi konflittwali hawnhekk konsumatur jista' iffittex sabiex ikollu ratio aktar bilanċat ta' spejjeż u dħul, però u tistgħu jitilfu xogħol minħabba dan. Dwar iċ-ċittadini Ewropej dan għandhom drittijiet, u jgawdu minn ċittadinanza Ewropea ma dana kollu tispiċċa titkaxkar minn interessi esterni konflittwali. Issu irrit jaqdi l-bżonnijiet ta' ċittadini Ewropej. Mista tkun bieċa xor faċli, ma rridu niżguraw il suq intern ikun disponibli fiħdan l-istrateġija Ewropa 2020 u skont il-prinċipju tal-istess strateġija rridu niżguraw il negozji speċjalment l-intrapriżi żaru medji, ikunu rebbieħa f'dana kollu dinija oħra qoddimna. Il-rapport ta' Sur Lewis Grek jikopri dawn l-aspetti kollha u dwar il-kisbiet sabiex nużaw il-kelma il-insibu fil-rapport Grek qed nitkellmu fuq pakkett ta' miżuri leġislattivi għall-2011 Sur Harber, inti semmejt l-impatt tas suq intern u naħseb li s-servizzi fil-preżent edin jirriflettu dwar din l-idea. Professur Monti tkellem dwar komunikazzjoni li se tkun adottata x-xar li ġej u hawnhekk forsi jkollna aktar dawl sabiex naraw l-istadji differenti tal-proċess imma bla dubju ma aspettattiva illi fl-2011 il-Kommissjoni tressaq pakketta ta' miżuri forsi anka white paper għaliex xfuq danek nitkelmu nitkellmu fil-preżent dana kollu din hija dea li għadha kemm xejn miftuħa fil-preżent. L-intenzjoni hi li nres u mhux biss miżuri l-proposti leġislattivi ma wkoll illi konna fiċa siħa ta' azzjonijiet sabiex ikonna informazzjoni aħjar xin waslu li ċittadini anka dwar il-liġi komunitarja forsi għawnek u kol nistennew il-proposti tal-professur Monti. fid-DGA su intern fil present għedin naħdmu dwar l-identifikazzjoni tal-partijiet nieqsa fl-istruttura tas-suq intern u rridu nizguraw illi konna u kol informazzjoni għal Konsill Ewropew illi jisir b'reazzjoni għal rapport Monti illi ħajkun prezentat fl-aħħar ta' April. Uh, well, thank you very much for your Grazie ħafna għal konferma tiegħek il komitati ikun irid jirreaġixxi għal dan il- Aħna ma daħniex il-kelma missing links li ħareġ ukoll fir-rapport għal-2020. L-ewenet, Professur Monti, tixtieq tedina xi kommenti? Very briefly, thank you. Iva, ser nitkellem fil-qosor, sur President, l-ewenet, dwar l-intervent tas Signora Brompton u kol intervent tas Sur Karas dwar il-koordinament bej li u 2020 u xoħli fis-suq ħdini? Nemmen li ħajkun hemm koerenza viżibbli rapport għal-rapport tiegħi qed naħdem fil-qrib minn ma minnaħal waħda s-servizzi tal-Komissjoni DG Mark u anke mal-Komissarju Barnier fuq livell politiku u il-tim tiegħi għal preparazzjoni tal-rapport huwa bbażat fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea fil-qalba tax-xogħol għal EU 2020 dan għandu joħroġ kollu f'koerenza u nixtieq ngħid ukoll illi naqbel ma dak illi sur Kalas u u sur Roxfor qalu b'modi differenti, jiġifieri illi hemm aspetti illi huma aktar fil-kompetenzi tal-istati membri jew wieħed wieħed jonkela flimkien kollettivament għal kompetenzi li huma intergovernattivi iktar mill-li ta' kompetenza komunitarja. Ir-rapport jgħaj sejjer jidderiġi numru ta' rakkomandazzjonijiet u pariri l-Kummissjoni iżda meta jkun hemm bżonn lill kunsill u għal le anke lill parlament dwar ir-rabta imbagħad bejn is-suq u x-xogħol. Is-suq soċjali biex ngħid li jiena ikkonsultajt ukoll mal-imsieħba soċjali jiena semmejthom b'mod iżjed ġeneriku iżda minn ma nqos nis ngħidu li huma l-organizzazzjonijiet waħda b'waħda jien kelli konsultazzjoni mal-Segretarju Ġenerali tal-European Trade Union Confederation kif ukoll ma' Business Europe u organizzazzjonijiet oħrajn u il-ġimgħa d-dieħla sejr ikolli bħala kontribut finali mill-imsieħba soċjali għal tagħna laqa konġunta flimkien ma' jatok u Business Europe Jiena u koll xin fakkar nota illi iridu natu risposta għal kompetittività globali illi jagħmel bżonn ta' aspetti iktar soċjali fis-suq waħdini. Ma nixtiex imur lil il kompetenzi tiegħi u mhux qed nipproponi illi l-Ewropa tkompli tintensifika il-kontenut u l-pis u l-ispiża tal-politika soċjali tagħha dan mhux xogħol ir-rapport tiegħi li jien imħasseb dwaru huwa huma dawk l-aspetti fejn fil-fattu anke f'temni ta' perċezzjoni iċ-ċittadini jistgħu jaraw illi Ix-xogħol tas-suq waħdini huwa f'realtà jew fil-perċezzjoni ħtaħsara li l-istati membri li jilħqu l-objettivi soċjali tagħhom. Dan huwa l-mod ta' kif is-suq waħdini joħloq edewwa lil nifsu u lill-Unjoni Ewropea. U dan huwa l-mod ta' kif jien nixtieq nagħmel ir-rakkomandazzjonijiet fir-rapport tiegħi. Sa fl-aħħar sur President, nixtieq nitlob lilek u l-rapporter Sur Grek jekk ikun possibbli illi nżommu kuntat fil-ġanet u l-ġimat illi ġejjin il għaliex jiena nemmen illi jkun fl-interess ta' xogħli u nispera fl-interess kollettiv ta' l-ambiti tagħna illi jiena xinna nsibu sinerġiji u modi ta' kif ninteraġixxu fil-kalendarju tagħna sabiex ikonna kontribut olistiku għal approċċ olistiku tas suq wahdini. Grazzi. Uh, well, I'm sure that we... Jiena ċert illi ħankunu ħerqana ħafna li nagħmlu dan fil-fatt kon qed naħdmu fuq skeda. Naf li ħajkun hemm żmien qasir għall-emendi iżda f'termini prattiċi nemmen li huwa ċar li Mejju ħajkun ix-xar kruċjali għal dan id-dibattitu. Is-Sinjora Bramto qalet ukoll inizjattiva ġiet ambizjuża forsi white paper minn naħa tal-Kummissjoni. Iżda jina sab li huwa indispensabbli minn naħa tagħna illi nkunu votajna fuq rapport tal-Lewis Crack sa' 28 ta' April sabiex nkunu l-esti għal 25 ta' Mejju meta jkun hemm il-Kunsill tal-Kompetittività u mbagħad il-Kunsill fi 17 ta' Ġunju qabel dan hemm il-plenarja wkoll. Ħajkun hemm l-ewwel response paper f'nofs Mejju jekk ma nivvutawx għal-rapport ta' Sur Grek qabel Ġunju mbagħad ikun tar twisq. Naf il-dam ma jippermettix il-kuħat jagħmel il-kontribut tiegħu iżda is-sugrek diġà ikkonsulta ma' kulħadd b'mod tajjeb ħafna. Għalla stant il-rekomendazzjoni tiegħi bħala President huwa illi natu ftit iktar żmien skadenza fit-13 ta' April fis-6 ta' flaxija. Ġifri għandkom il-weekend u l-ġimgħa d-dieħla u sulużgħet ħajkollu iktar ċans jitkellem magħna. u jkunem il-votazzjoni fil 28 ta' april u tkun l-esta għal plenarja ta' 19 ta' Mejju. Forsi nkunu rajna dokument tal-Kummissjoni fuq ir-rapport li nkunu rajna wkoll ta' Stormonti. Importanti li dil paper ta' tingħadda lil Kunsill Ewropa u l-Kunsill ta' Kompetittività. U dan naħseb jirnexxilu jilħaq il-miri tiegħek, Professur Monti. Din hija aħbar tajba ħafna. U ħana ma l-intervent ta' 30 sekonda li insejt insemmi punt. Fit-tieni intervent. dwar l-aspet puntu tal-governanza ekonomika. Jien ħati ħana l isforz biex nuri bitċar relazzjoni bejn is waħdini u din ir-rida ġdida ta' governanza ekonomika. U jekk nista' forsi nista' ngħid il iktar ma jsir dan l-isforz minnata tal-Parlament biex tintwera r-rabta ta' dan il- l-univers tas suq waħdin jekk komplikat u ikraħ. Grazzi. So Louis, I think your report Lewis, naħseb illi tlaqta jab ħafna rapporti għak. Jidispeċini għal min jixtieq għamil intervent iżda m'għandniex biżejjed ħin. Minnaħa tal-Partit Popolari Ewropew ma nafx jekkux possibbli nipposponu wasat tmiem il-ġimgħa d-dieħla, tkellimt kemm mal-koordinatur kif ukoll mal-kollegi tiegħi. Il-problema hi li ma jkunx traduzzjoni fil-lingwi kollha nkella għal sad-data ta' 28 ta' April. Għandna pressjoni ta' ħin. Ikolli ninsisti li l-pożizzjoni tal-IPP hija illi din id-data hija wisq bikrija. Ma jkonniex l-emendi bil-lingwi kollha dik hija l-kwistjoni jekk ħajkonna l-votazzjoni nhar 28 ta' April u jekk niposponu data ta' 28 ta' april ma jkonniex il-paper għal laqat l-importanti. L-unika għazla i l-elementi ma jkunux disponibli fil-lingwi kollha. għan nistaqsi l-segretarjat biex jinvestiga dwar dan. Jekk il-vizjoni tal-Kumitat i illi l-paper tkun lesta għall qatt tal-Kunsill, nikkontattjaw is-servizzi ta' traduzzjoni u forsi nipproponu ammont ta' lingwi u jekk taqblu fuq dan forsi xenna nipposponu din id-data. Nistaw nipposponu sanar l-erba, intukom ġurnat oħra hekk. Bilna kollha mela għad-data l-14 ta' April, l-erba 14 ta' April. U l-ħin ikun nofsinhar. Is-Sur Grek. Iva, jien nistaq nirringrazzja lil kallema kollha, il-koordinaturi wkoll. L-input kien tassew stimulanti u dan kienet l-idea wara r-rapport. Dak li ħareġ mid-diskussjoni u il-suq waħdini għandu bżonn tmexxija biex joħorġu mis-sitwazzjoni ħażina li jinsab fihom. U L-esperjenza u l-arfien ta' surmonti sej jattina din it-mexxija biex noħorġu minn sistema li ma tantx hija effettiva. Punt li semma kien li ma koprejtx numru ta' oqsma. L-ewwel nett kien hemm is-segretarjat li beda jgħidli illi 20,000 karattru kien il-limitu bħala tul tal-rapport. Għalla provajna natu dan il-suqwaħdin il-konsumaturi l-ċittadini. Inkella u minnu fil-fat tant hemm oqsma solvit fost l-oħrajn illi jistgħu jkunu kopruti minn rapporti oħra. Iżda kieku ippruvajt nagħmel dan din l-inklużjoni kien taħdem kontrina. M'għandux ukoll aġenda li fija kollox ikun priorità u hekk kien jiġri kieku qatt li kollox huwa ta' priorità. Jiena inkludej dak li huwa essenzjali iffukajt fuq il-konsumaturi u ċittadini dak li għandu għajjem fuq saħil suq wahdini u naħseb li ma nistawx f'dan l-istadju Aħjar jekk nkun waqlija bħalissa milli intelligenti. Jiena kelli approċċ olistiku fir-rapport tiegħi għaliex għandna l-erba' pilastri ma nemmen li għandu jkun hemm il-ħames wieħed. Il-ħames wieħed huwa iċ-ċittadin u l-konsumatur. Jiena ninkludi mhux biss ċittadin u l-konsumatur, naħseb li l-imprizi żaru medji għandhom relevanza kbira fir-rapport tiegħi, iżda nemmen illi għandna nikkonsidraw kif ħajaħdem dan is-suq wahdini tmur li l-in mill-ideoloġiji u il-rapport tiegħi jipprova jmur li l-in minn dan din il-mentalità insulari u għana nifukaw fuq kif jaħdem is-suq wahdini. Dak li proponejt li jista' jitwassal u naf li forsi għandu xi tħassib il-Kummissjoni. L-importanti jkun li naslu bir-riżultati. U nemmenx f'ħafna rapporti ni preferi fl-azzjoni ikonna xaġa effettiva xi ħaġa li traduċi l-suq waħdini li tkun ta' benefiċċju għal kulħadd lid-dinja tal-imprizi l-imprizi żaru medji iżda partikolarment lill-ċittadini u l-konsumaturi. Grazzi. Grazzi Luis ta' dan. Nissi ringrazzjare l-kollegi tagħna tal-kontributi tagħhom kienet opportunità Sabi ħafna li konna dan id-dibattitu, nirringrazzja l-professur Monti tal-li kien hawnhekk maħna u nerġgħu nistednuk sabiex prezentanna rapport finali tant ħerqana għalieħ. Walla sant nalaq hawnhekk il-laqa u il-laqali se tkun fil-27 u 28 ta' april għonlek ġewwa april ħankunu qed nivvotaw fl-10 fit-28 ta' april inkluża l-votazzjoni għal rapport Grek u di komparir l nhar it-tnej ġimgħa diħla l-Internal Market Committee ħajkollu workshop dwar is-settur tal-manifattura u tiswiet tal-karozzi u naraw kif nistgħu ndaħlu l-input tal-konsumaturi u intom istinna tipparteċipaw f'dan il-workshop illi kol ħajkun jibda fit-tlieta nhar it-tnejn hawn ġewwa Brussell. Insemmilkom u narakom f'April. Grazzi.